Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na <clears throat> dzisiejszy. Lodwa tajba l-kulħat, u natikom merħba, natikom merħba għal dan il-workshop ta' ġurnata sħiħa dwar il-liġi ċivili fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixti nati merħba mod partikolari l-rappresentanti tal-parlamenti nazzjonali uħut diġa siħbu mana u nittamaw li oħrajn jissieħbu mana matul il-jum. Nixtieq nagħti merħba li rappresentanti tal-Presidenza tal-Irlanda, l orta Ewropea tal-Ġustizzja, l-Kummissjoni Ewropea, membri tal-Parlament Ewropew u l-esperti kollha illi aċċettaw l-istedina tagħna sabiex jieħdu sem fil-laqa tal-lum. Illum, matul il-jum, ser ikunu edin irresquna jippreżentawlna bosta aspetti tal-liġi internazzjonali privata. Issa, il-kwistjoni tal-lum hija din. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea igawdu minn moviment liberu din hija l-mistoqsija kbira li għandna llum. Ħafna persuni mal-ewwel jaqbdu jgħidu ovvjament li jgawdu minnu. Wara kollox il-frontieri huma frontieri miftuħa u l-persuni jistaw jiċċaqalqu minn banda l-oħra kif joġobhom. U infatti ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea ta' bilħaq iċċaqilqu minn pajjiż għal ieħor. Huma iżżewġu persuni minn pajjiżi oħra huma saħansitra jaħdmu f'pajjiżi oħra. U hemm bosta raġunijiet għaliex wieħed għandu jiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor. Iżda li wieħed ikollu jaqsam il-frontieri meta wieħed ikollu jaqsam il-frontieri kollu jiffaċċja bosta affarijiet legali, problemi legali li jistgħu jikkomplikaw il-ħajja ta' dak li jkun. Uħut minn dawn l-affarijiet se nitkellmu dwarhom illum l-aktar fir-rigward ta' drittijiet illi wieħed ma jkunx jista' jgawdi minnhom minħabba dawn il-problemi legali. Bi pjaċir kbir għanna illum għanna preżenti membri tal-Parlamenti Nazzjonali li sejrin jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet. Hija opportunità kbira għalina hawnhekk illi naħdmu ma'kom flimkien ma'kom f'dawn is-setturi ta' interess komuni. Nittama li l-workshop tal-lum ikun wieħed illi ta' bilħaq irendi u kol inebbaħ l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex irres u proposti leġislativi ġodda fl-isfera tal-liġi internazzjonali privata. Dan huwa lan tagħna, l-istennija tagħna, ix-xewqa tagħna. Jien nixtieq nitlob skuża fisem il-President il tal-Parlament Ewropew tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali Klaus Heinellina illi eh, normalment ikun preżenti iżda b'xorta ħażina il-President tagħna Klaus Heiner Lejne jinsab fis-sodda minħabba il-mart illi għaw bħalissa fi Brussel. Nixtieq nagħti merħba lil professur Kun Lenars, Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Huwa privileġġ kbir għalina li inti tinsab magħna hawnhekk illum u aħna nistgħu Nisimaw, dak li għandek xi tgħidilna, ek jogħġbu, grazzi President, huwa pjaċir kbir għalija bħala Viċi President tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja illi nindirizza din il-laqa distinta dwar l-aħħar sviluppi tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dwar id-dritt ċivili, b'attenzjoni speċjali rigward iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Intom tafu illi ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea spiss kienet karatterizzata minn ħames libertà, l kim sejħa ħames libertà, iġifiri li t-garantixi dritt li għet jiċċaqlaq mod ekonomiku għal ċittadini attivi ċittadini li huma attivi b'mod ekonomiku jistgħu jiċċaqalqu sa mill-ħamsinijiet din hija l-bażi tas-suq intern u din hija l-istorja li spiss tintqal dwar il-liġi tal-moviment ħieles. Iżda iċ-ċittadini li mhumiex attivi b'mod ekonomiku jistgħu jiċċaqalqu biss meta huma jissodisfaw il-kundizzjonijiet u tafu x'inhuma l-tnejn ewlenin, jiġifieri li jkollna li wieħed ikollu rizorsi ekonomiċi suffiċenti u koll ikun kopert minn assigurazzjoni tas saħħa issa l-kazistika reċenti, l-ġurisprudenza reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja tgħid illi li l-in mill-libertà ħielsa moviment ħieles ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadinanza tal-Unjoni hija wkoll status legali ta' ċittadini tal-Istati membri u miżuri nazzjonali illi għandhom l-effetti li ċaħdu de jure u de facto li ċittadini tal-Unjoni minn dan l-status ta' ċittadin tal-Unjoni u id-drittijiet li huma marbuta speċifikament ma' dan l-status miżuri nazzjonali bħal dawn imorru kontra il-liġi tal-Unjoni. Għalhekk qed taraw illi minkejja li ċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea hija primarjament iffokata fuq il-moviment ħieles mod transkonfinali fost l-Istati membri, dawn l-aspetti madomx biss illimitati għal dan il-kuntest ta' moviment ħieles. Hemm situazzjoni fejn mal-ewwel daqqatajn il-sitwazzjoni interna ta' stat membru wieħed et eh, b'ximot u ieħor titħol f'dan il-kuntest ta' ċittadinanza u minħabba li ma tantx għandna ħin, se nagħtikom bi tliet eżempji ta' dan. L-ewwel każ, il-każ Rui Sambrano. Dan il-każ huwa każ ta' mara ta' ommu missier kolumbjani li huma migranti illegali fil-renju tal-Belġu huma ġew hawnhekk b'tifel wieħed tifel jew tifla wieħed jew waħda Kolombjana u meta kienu hawnhekk fil-Belġu huma kellhom żewġ titfal oħra. U skont il-liġi ta' nazzjonalità Belġana dawn it-tfal, żewġ it-tfal li huma kellhom ikollhom ċittadinanza Belġana, seta kellhom ċittadinanza Kolombjana imma ġala darba m'għamlux dikjarazzjoni fil-konsolat tal-Kolombja hawnhekk it-tfal huma Belġani u għalhekk ċittadini tal-Unjoni. Issa, il-Belġu jirrifjuta l-missier ta' tfal l-om hawnhekk m'għaddix involuta fil-każ għal raġunijiet il-Qorti tal-Ġustizzja ma tafhomx għaliex il-fatti tal-każ huma dejjem evalwati mill-Qrati Nazzjonali, il-missier mhux qed jingħata permess ta' residenza u permess ta' ħidma ta' xogħol. U għalhekk il-Belġu għandu lan illi jibat l-missier lura lejn il-Kolumbja, imma il-missier huwa dak illi jħossib it-tfal u għalek it-tfal qed jindbatu lil mit-territorju tal-Unjoni għaliex il-missier ma mhuwiex immigrant legali, ma jibqa'x immigrant legali f'kull stat membru tal-Unjoni u għalek dan l-ispustjar ta' żewġ titfal ċittadini tal-Unjoni lejn pajjiż terz il-Kolumbja. Infatti qed iċaħħadhom milli jgawdu mid-drittijiet li huma marbuta maċ-ċittadinanza tal-Unjoni anke jekk fl-istadju ta' teħid ta' deċiżjoni huma Belġani li qed jgħixu fil-Belġu. Iżda id-deċiżjoni tal-istat membru ta' ċittadinanza tagħhom il-Belġu li jibgħat lil missierhom li huwa Kolumbjanu li jieħu ħsiebhom jibatom li l-in lejn pajis terzi de facto jimplika iċ-ċaħda ta' drittijiet li huma marbuta ma' ċittadinanza tal-Unjoni. Din hija kategorija ta' raġunament illi hija pjuttost restrittiva hekk kif juri il-każ li jmiss. Il-każ ta' Sinjura Shirley McCarthy. Shirley McCarthy għandha ċittadinanza doppja, dik irlandiża u dik Ingliża. Hija għexet ħajjita kollha fl-Ingilterra u qatt ma ċaqalqet minn stat membru għal ieħor. Hija żewġet ċittadin mill-Ġamajka illi huwa migrant illegali fil renju Unit. F'konformità mal-każ Ruiz Ambrano hija tgħid illi trid permess ta' residenza għal raġel tagħha jew inkella biex jgħixu flimkien ser ikollha titlaq mill-Unjoni Ewropea. Il-qorti hemmhekk qalet le. Anke jekk wieħed biex ikollu ħajja deċenti familjari forsi jippreferi illi jmur jgħix fil-Ġamajka. Imma inti persuna adulta, kontrarjament għat-tfal li huma minorenni fil-kas tar Samprano, inti għandek lażla li tistabilixxi ħajtek fl-Unjoni jew barra l-Unjoni. Jekk Miss McCarthy eh, tmur lejn stat membru tal-Unjoni Ewropea, ir-raġel tal ġamajk ir-raġel mill-Ġamajka tagħha jista' jseħeb maħemmek biex jaħdem jew jekk hija tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' artikolu 7 ta' residenza id-direttiva dwar il-drittijiet ta' ċittadini li jattejx hemmhekk bħala persuna illi hija attiva ekonomikament. Imbagħad dan il-każ garantixxi id-dritt għall-istat għal persuna li tgħix f'kull stat membru. Iżda, l-Unjoni Ewropea hawnhekk f'dan il-każ m'għandix il-liġi tal-Unjoni Ewropea m'għandix direzzjoni, m'għandix effett u mhijiex konsegwenza inevitabbli illi s-Sinjura Mekarti trid titlaq mit-territorju tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hu għaliex hija ċittadina tal-Unjoni u għandha dritt illi tmur fejn trid fl-Unjoni u għalhekk dan il-każ ma kienx kopert me tħassib ta' ċittadinanza tal-Unjoni u għalhekk il sinjura McCarthy kontrarjament għal missier tal-każ tal-Wisam Brano ma setgħetx tikseb eh, dritt ta' residenza fir-Renju Unit. L-aħħar każ la ser insemmi huwa l-każ Dereċi dwar eh, ċittadin mit-Turkija illi għex illegalment fl-Awstrija illi kien miżewweġ ma' mara mill-Awstrija u kellu eh, tfal illi kellhom ċittadinanza doppja mill-Awstrija u mit-Turkija. Is-sur Dereċi appella għal ġurisprudenza tal-kas Luis Ambrano. U l-qorti għalet Iva għawnek għawn tfal, forsi ser ikon bżon l-istess qafas imma dan għandu jiġi evalwat skont il-fatti. Il-kwistjoni tiġi deċiża mill-qorti nazzjonali fejn jekk tara jekk sertati dritt ta' residenza u jekk ma tiulux l-sur dereċi ifisser illi it-tfal it tfal ikollhom jitilqu mit-territorju tal-Unjoni Ewropea kollu kemm hu. U għalhekk dak li qed nipprova ngħid hawnhekk huwa illi l-iżviluppi reċenti tal-ġurisprudenza dwar iċ-ċittadinanza tal-Unjoni fiha dak il-komponent sabiex tiġi evalwata l-kompatibilità ta' miżuri nazzjonali mal-liġi Ewropea għabbażi ta' dispożizzjonijiet ta' ċittadinanza ta' TFEU. Fejn? l-ebda komponent ta' movement bejn l-istati membri huwa preżenti fejn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jisibu ruħom fiżikament eh, fl-istat tagħhom ta' ċittadinanza. Iżda madana kollu hemmhekk deċiżjoni marbuta ma' membru minn stat terz ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea jista' iwassal konsegwenza fejn dawn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ikollhom imorru li lin mit-territorju sitra tfal żgħar ta' età tenera u għalhekk inċaħduhom mill-dritt de facto illi huma marbuta mal-dritt ta' ċittadinanza tal-Unjoni. Dan il-kas qed jiġi kopert u importanti li jkunu konxi, jkunu konxi minnu għaliex l-Unjoni Ewropea kif koll istati membri jistgħu iħarsu b'mod differenti lejn il-liġi ta' immigrazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġijiet ta' immigrazzjoni għal ċittadini ta' stati terzi li huma qraba, membri tal-familja tal-ċittadini tal-Unjoni. Iżda dawn l-iżviluppi kollha anke jekk huma importanti l-iktar fajnejn l-speċjalisti tal-liġi kostituzzjonali jista' jkun illi ma ġellunix ninsew illi il-parti ewlenija tal-liġi taċ-ċittadinanza tal-Unjoni hija dik tal-liġi ta' moviment ħieles kieku naraw il-każijiet kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja marbuta maċ-ċittadinanza tal-Unjoni, design fil-mija tagħhom huma dwar kuntest ta' ċittadin ta' stat membru illi ċaqlaq lejn stat membru ieħor jaħdem hemm residen, għandu residenza hemm stabilitem hemm bħala ħaddiem indipendenti, per eżempju. U issa kif qed inqarbu lejn il-kuntest tal-liġi internazzjonali privata jinser nitkellem dwar każijiet marbuta ma' kunjomijiet hawnhekk tafu l-każ ta' Garcia Avelio. Fejn missier Spanjol u om Belġana għandhom żewġ titfal tagħhom it-tnejn u dawn it-tfal jinataw il-kunjom mill-ġenituri skont il-liġi Spanjola Garcia Feber. L-ewwel kunjom tal-missier imbagħad il-kunjom tal-om u dinija il-liġi Spanjola fil rigward tal-oti tal-kunjomijiet. Iżda, il-familja tgħix fil-Belġu, u l-Belġu tgħid jajt le għaliex dawn it-tfal huma Belġani apparti li huma Spanjoli huma jrid ikollhom il-kunjom tal-missier biss għaliex din il-liġi Belġana u kull stat fil-dinja dan jafuh skont il-konvenzjoni ta' The Hague tal-31 1931 stat dejjem jista' jikkonsidra ċittadin li għandu ċittadinanza doppja jew iktar minn ċittadinanza waħda bħala ċittadin tiegħu U għalek fid-dawl fajnejn il-Belġu dawn it-tfal kienu Belġani biss. U għalek ġiet applikata il-liġi Belġana. Dan japplika l-istatus personali ta' persuna. Issa, il-ġenituri edin eh, kontestaw dan fil-Orti Belġana u l-Orti Belġana referit dan il-kas għal-Orti tal-Ġustizja u l-Orti tal-Ġustizja eh, għatat is-sentenza kontra il-Belġu qalet illi pala kwistjoni ta' liġi tal-Unjoni Ewropea inti qed toħloq ostaklu kbir bir-raġunament illi qed tadotta għaliex. Għaliex jekk il-Belġu jikkonsidra li tfal bħala Belġani biss u jkollhom il-kunjon tal-missier biss, mela allura Spanja tista' tikkonsidra li tfal bħala Spanjoli biss u għalhekk ikollhom il-kunjom tal-missier u tal-om. U dan ifisser li f'dokumenti uffiċjali tal-Belġu u ta' Spanja dawn it-tfal ta' bilħaq ikollhom ismijiet differenti. U x'jiġri mbagħad għall-identità, l-identifikar tagħhom metu huma jivvjaġġaw fil-bqija tal-Unjoni. U għal daqstant, il-qorti qalet illi ġala darba anke fil-liġi Belġana b'mod eċċezzjonali l-għażla ta', ta kunjom ieħor illi l-applikazzjoni mekanika tal-kunjom tal-missirja possibbli il-Belġu missu applika din il-libertà tal azla anke f'każ fejn it-tfal mhumiex biss Belġani imma parti li huma Belġani huma ukoll ċittadini ta' pajjiż ieħor f'dan il-każ Spanjoli. Għalhekk it-tfal issa huma Garcia Weber kullimkien fl-Unjoni Ewropea għaliex jekk le dan ikun xkiel għal moviment ħieles. Iżda, nafu illi fil-liġi internazzjonali privata kien hemm każ ieħor, il-każ Grunkin Pol, każ famuż Grunkin Pol, illi Pala speċjalista tal-liġi internazzjonali privata jiena li dan waktar interessanti. Għaliex hawnhekk hawn familja Ġermaniża, missier Ġermaniż, om Ġermaniża, illi huma jgħixu bħala ħaddiema migranti fid-Danimarka. Hemmhekk twilet it-tifel tagħhom. U id-Danimarka, kontrarjament għal Ġermani Belġu, taqqat l-istatus personali ta' persuna mhux maċ-ċittadinanza tal-persuna imma mar-residenza tas-soltu, residenza abitwali. U għalhekk il-liġi tal-residenza abitwali tat-tifel li għadu kemm jitwielet għal dawn il-ġenituri Ġermaniżi kienet id-Danimarka u l-liġi Daniża talli lill-ġenituri jażlu il-kunjon tat-tifel u mażlu l-kunjom tal-missier Grunkin, ħajfin, imbagħad il-kunjom tal-om. U għalek sar Junkin, hyphen Paul. Wara għaxar snin, sfortunatament il-kopja nfirdet u wieħed mill-ġenituri flimkien ma' tifel mar lura lejn il-Ġermanja u issa xta jirreġistra fil-municipju tal-Ġermanja għalix il ġenzur kienet jgħix ma' tifel. U hemmhekk il-servizz ċivil qal li dan huwa tifel Ġermaniż u għalhekk il-kunjom ta' tifel għandu jkun f'konformità mal-liġi tal-Ġermanja, Liġi il-Ġermanja taqqa dan l-istatus ma' ċittadinanza u għalhekk qisu lit-tifel bħala grunkin biss, il-kunjom tal-missier biss. Iż-żewġ persuni anka jekk issa divorzjati huma kuntenti biftejim illi it-tifel għandu jżomm l-isem il-kunjom tal-missier pal qabel. Tresqu il-kas u dim il-qorti, il-qorti ġermaniza talbet l-qorti tal-ġustizja, l-qorti tal-ġustizja għatat il sentenza U għamlet sew naħseb jiena illi ġalla darba wieħed fi stat membru tal-Unjoni kiseb status ċivili illi huwa marbut mal-persuni skont il-liġi internazzjonali privata u l-liġi sostantiva illi għanfasla minn dawn regoli forum kompetenti e kif wieħed jikseb dan l-status il-membri l-oħra kollha u dan jinkludi l-istat membru ta' ċittadinanza tal-persuna irritu jarfu dan l-istatus illi nkiseb legalment. Eċezzjoni waħda iżda. Dik imsejħa fil-liġi internazzjonali privata ta' ord publik iżda il-Ġermanja għarfet li ma kien hemm xejn kontra din l-ord publik imma dan kien raġunament għabbażi ta' għażla ta' regoli, imma di ma kienx kwistjoni ta' għażla ta' regoli, imma kwistjoni ta' rikonoxximent ta' status legali illi diġà inkiseb mod legali fi żmien materjali illi huwa dak ta' meta it-tifel twilet u inata il-kunjom. Nittaħma li dawn l-eżempji juru l-importanza tal-liġi internazzjonali privata frabta ma' ċittadinanza tal-Unjoni. Għal daqstant, għanna ta' bilħaq inkunu kuntenti illi il-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ġuri qed jorganizza dan il-workshop importanti immens illum u jintasaw onorat u sodisfat li qed nieħu sem f'din is-sessjoni ta' introduzzjoni. Għaliex il-Leġislatur Ewropew issa skont il-proċedura leġislativa ordinarja l-OLP illi issa tolqod dan is-suġġett, suġġetti li jolqot l-ċittadini, edin għawnek nadottaw dawn ir-regoli il-ġodda. Dak li għandu xaqsam il-liġi applikabli l-ekim sejħa regolament ta' tip ta' Ruma għalix Ruma għalix l-ewel sforzi tal-Unjoni Ewropea kienu eh, dawk tal-Konvenzjoni ta' Ruma tal-1980 il-liġi applikabli għall-obligi ġejjem il-kontratti un batem il-trasposizjoni fi regolament Ruma wieħed, Ruma tnejn, dwar l-obligi mux kontratwali, un-bat serja sħiħa ta' regolamenti ta' liġi applikabli għanna l-kooperazzjoni msaħħa kif tafu il-liġi applikabli għal divorzju, separazzjonijiet legali, un-bat għanna il-regolament 650-2012 reċenti ħafna dwar il-suċessjoni u u testmenti illi ser nitkellmu dwarhom illum wara nofsinhar. Imbagħad hemm ir-regolamenti ta' Brussell dwar rekonoxximent u regoli eksekwatu u dawn ukoll għandna nsemmuhom b'mod partikolari jiena. Hawnhekk nixtieq insemmi u nirreferi għal xogħol kbir ta' kwalità illi sar fil-Parlament Ewropew b'mod partikolari l-Kumitat Ġuri meta ġiet reveduta, ġi reveduta regolament Brussell wieħed f'Diċembru 2012 forma riformulata rikast u li ġiet adottata qabel li ġiet pubblikata fil-ġurnal qabel il-miliet. U f'dan ir-regolament riformulat insibu numru sħiħa numru sħiħ ta' tweġibiet leġislattivi għal kazistika għal ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja illi rajna fil-verżjoni preċedenti regolament Brussel wieħed. Kif tafu din il-verżjoni ta' Brussel wieħed nibtet mill-konvenzjoni ta' Brussel. U din il-konvenzjoni għandha effett b'saħħtu fuq ir-regolament Brussell wieħed fil-forma inizjali tiegħu li ġie negozjat fis-sittinijiet meta il-pajjiżi tal-liġi komuni u l-common law din it-tradizzjoni ma kienx parti mill-komunità Ewropea dak iż-żmien ovvjament kien hemm konvenzjoni ta' adeżjoni iżda dan ġara fil-periferija Riformulazzjoni leġislattiva sħiħa rajnija biss f'dawn l-aħħar snin fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew u il-Kunsill illi tabilħa hemm emmarka ta' kwalità tal-proċedura leġislativa ordinarja u jiena hawnhekk qed niġbed l-attenzjoni tagħkom għal żewġ bidliet ta' dan ir-regolament ġdid illi żgur ser iwasslu għal aktar żvilupp fil-ġurisprudenza Mux għaliex il-ġurisprudenza ta' qabel ma kienieċ tajba, kienet tajba, kienet ġusta e, f'dak e, l-istat u skont dawk il-dispożizzjonijiet leġislattivi, imma dispożizzjonijiet imbidlu u ovvjament il-ġurisprudenza tinbidel ukoll u tiżviluppa. Hawnhekk qed nirreferi għal artiklu wieħed tnejn fejn ir-regolament il-ġdid jgħid illi b'eċċezzjoni għar regola ġenerali Alice Pendens kif nafu l-ewwel qorti tagħmel referenza għal qrati l-oħra u l-qrati kollha jirreferu għal regoli tal-ewwel qorti. Issa hemm eċċezzjoni u din hija marbuta mal-regolament f'kuntratt dwar il-ġurisdizzjoni esklusiva tal-qorti. Anke meta tkun referuta għall-ewwel qorti imma ma tkunx il-qorti tal-ewwel ftehim. It-tieni qorti hija l-qorti li tkun referuta hawnhekk f'dan il-ftehim un mbagħad hija din it-tieni qorti li ser toħroġ is-sentenza dwar il-validità tal klawzola ta' ġurisdizzjoni u l-ewwel qorti ser ikolla tistenna. U ovvjament din hija bidla kbira fil-ġurisprudenza kif il-kol tafu għal dawk l-speċjalisti li jafu l-każ ta' Gasser dinja bidla importanti. L-istess japplika għal artikolu 33 u 34. Fejn issa f'emenda għal kas orużu hemm possibilità il meta jkun hemm kas pendenti u dem u dem orti ta' stat terz illi orti ta' stat membru li għandha ġurisdizzjoni skont ir-regolament Brussell wieħed xorta waħda ser tkun tista' tgħaddi l-proċedimenti skont il-qorti tal-pajjiż terz. Toħroġ is-sentenza wkoll dwar din il-kwistjoni mod partikolari jekk is-sentenza tal-istat terz hija marbuta ma l-infurzar tal-istat membru. Dan l-element juri illi l-qorti tal-ġustizzja u l-leġislatur illi aħna l-lum il-mistidna tijaw, il-mistidna tal-Parlament Ewropew, dawn għandhom ruoli komplementarji sabiex u l-qoddim il-settur tal-ġustizja ċivili illi huwa komplement meħtieġ huwa prerekwiżit meħtieġ għaċ-ċittadinanza tal-Unjoni u jinvolvi status fejn u volu status ta' ċittadin fejn hemm set ta' drittijiet li huma marbuta miegħu u fejn iċ-ċittadini qatt ma nistgħu niċħdulhom dawn id-drittijiet il-każijiet li semmejtilkom fil-bidu. Fl-istess waqt imma hemm setta drittijiet li jinvolvi il movement ħieles u kuntatti ma' sistemi legali oħra li mhumiex dawk ta' ċittadin. Hemmhekk huwa importanti illi ikun hemm preċiżjoni siħa u prevedibilità dwar li ma forum li ma qorti ser tkun kompetenti, li ma ġurisdizzjoni, li ma liġi ser tiġi applikata u is-sentenzi meta ser joħorġu b'mod legali meta dawn joħorġu meta ser jiġu marufa u infurzati u taħt li ma kundizzjonijiet. Jiena naħseb illi dan huwa il-punt fokali tal-konferenza tagħna tal-lum huwa punt sensittiv sabiex tiġi irfinata u jsir il-progress tal-atti leġislattivi li qed nitrattaw hawnhekk u jiena sodisfatt u kuntent ħafna illi ngħatajt l-opportunità illi nikkontribwixxi għal ħidma ta' dan il-workshop hekk importanti illi sfortunatament ma nistax eh, nibqa' eh, hawnhekk illum għaliex għandi obbligu ieħor f'nofsija fi Brussell u wara nofsinar għandi deliberazzjonijiet tal-orti tal Green Chamber tal-Orti tal-Lussemburgu. Iżda nixtieqilkom kull suċċess u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Bardzo dziękuję profesorze e, Lenart za e, Grazie ħafna, professur Lenart. għal prezentazzjoni tiegħek tant interessanti li eh, kienet kienem fija eżempji reali u veri illi aħna naqraw dwarhom iżda inti tiddeċidi dwarhom. Um, Kwestjonijiet li fissru li l-ħajja sir komplikata għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Huwa possibbli li insolvu dawn id-diffikultajiet biftit rida tajba Nixtieq nirringrazzjak, Professur Lennet tal-klim zbihtijak um, fil gwart tal-Parlament Ewropew. Jiena kelli l-pjaċir nkun il relatur fil- fi Brussel wieħed f'dan ir-regolament. Jiena rajt hemmhekk irrida tajba l-kollaborazzjoni minn uh, stati membri oħra mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u naħseb li ksibna tibdilit li kienu pozittivi ħafna. fir rigward l-esekuzzjoni tal- tal-deċiżjoni tal tal-rati fi stati membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal darboħra, professur. Nishtiq nil issa għal nxat Ministru għal Ġustizzja u għall-ugwaljanza tal-Irlanda li se jispiega il-pjani tal-Presidenza Irlandiza fil-qasam tal-liġi ċivili. Grazzi ħafna fil-bidu nishtiq najt li eh, huwa ta' pjaċir li għalija li qiegħed hawnhekk illum nixtieq l-ewwel net nara fil-xogħol eċċellenti fil-qasam tal-liġi tal-ġuri u infaħar l-spiritu tal-kooperazzjoni li tinforma invariablement il-kontributi tal-Kumitat f'dan il-qasam. U ehm, ta' pjaċir kbira li li qed nisma l-indirizz li għanna il-diskors li għanna kif smajna mill-Viċi President tal-Ordi tal-Ġustizzja. Jekk inċidenza sabiħawis li l-Irlanda eh, kisbet il-Presidenza u li jiena għandi l-qasam tal-ġustizja fil-kontest ta' dan il-konferenza għax bħala avukat, waħda mill-speċalitajiet tiegħi fil-xogħol legali tiegħi u fil-ħajja politika tiegħi, ovvjament jiena m'għandniex um, fil-qasam tal waħda mill-speċalitajiet tiegħi huwa l- il-familja, liġi dwar il-familja. U illum um, din il-konferenza tkopri uh, punti li huma ta' interess kbir għalija għax naħdim ħafna f'dan il-qasam għal diversi snin. U bħala Ministru tal-Ġustizzja nazzjonalment jiena se nessa uh, riformi domestiċi rilevanza ftit mill-oqsma qed nikkonsidrawhom illum fil-kuntest tal-liġi internazzjonali privata ovvjament għandna interess komuni biex nizguraw illi nindirizzaw il-kwistjonijiet mod uniformi fl-Unjoni Ewropea kollha fl-interess tal-ċittadini tagħna kollha. Jiena partikolarment qed nistenna ħerqan għal kemm ma nistax inkun hawnhekk għax għandi ħafna laqat li qed eh, isiru wara nofsinhar illi illi nirċievi kopja tal-karta, il-karta il karta Eh, Firgwar tal-analizi eh, eh, taqbil tal-analizi tal-surrogacy tal-ommijiet sostitwivi. Aħna fil-Irlanda qed naħdmu fuq il-pożizzjoni tal-ġenituri biex inkopru kwistjonijiet li jispuntaw minħabba il-reproduzzjoni assistita u minħabba il surrogazzija U nixtieq jina um, fil fat għandin najt li sen ressa l-idejat tiegħi fis-sajf dwar dan il-punt għalhekk qed nistenna għal dan il-karti llum għandin indirizzakom dwar xi ftit mill prioritajiet tal-Presidenza Irlandiża. Jiena um, konxu illi hemm prioritajiet li nixtiequ niksbu riżultati fihom għandna bżonn ta' għajnuna, kooperazzjoni tal-Kumitat tal-Juri u tal-Libe. U hemm medda sħiħa ta' kwistjonijiet ta' tħassib ġenwina tal-Irlanda li l gvern tiegħi fil-kuntest tal-Presidenza u li huma ta' interess pensjonali għalija jiena spjegajt uh, waqt il-kolazzjon il-kollega tiegħi illi, li uh, eh, wiret erba dossiers f'dan il-qasam u i aħna u jiena tela li aħna eh, aħna rritna bis 51 file u dan huwa li jrid naħdmu fuq fuqhom mal-uffiċjali tad-dipartiment tiegħi il-Presidenza eh, fil-Presidenza tagħna u l-intenzjoni tagħna illi nagħtu priorità l miżuri ta' leġislattivi li għandhom l-aħjar potenzjal biex jikontribwixxu għal xogħol u għat kabbir. Iżda esklusivament iżda huma ta' priorità partikolari. Il-fokus tal-prezentazzjoni tiegħi hija l-qasam tal-liġi ċivili, ovvjament medda sħiħa ta' miżuri importanti fil-ġustizzja u fil-immigrazzjoni li jista' jkontribwixxu għal irkupru ekonomiku għat kabbir. Pereżempju, miżuri bħal konfiska tal-assi u eh, assi li eh, jinġibu mill-kriminalità u protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni eh, u eh, bekk inneħħu l-inċentivi finanzjari għal-kriminalità u nappoġġaw l-attività ekonomika leġittima fil-qasam tal-politika migrazzjoni. Importanti li nsibu bilanċ bejn il-frontiera, il-sigurtà fil-frontiera tal-Europa u niffaċilitaw l-migrazzjoni legali biex najnu il- biex najnu il-qasam ta' xol, il-qawa ta' xol tana bil-ħiliet u l-esperienza u għalek nifokaw il-xol waqt il-presidenza irlandiza. Importanti u koll illi naplika politika tal-immigrazzjoni tana u namlu hekk mod uman u li jaraf id-drittijiet individuali tal-adulti u anki taċ ċittadini tal-Europa. Jiena għandi interess partikolari Eh, fl-indirizz tal-Viċi President meta fetaħ il-kommenti tiegħu u rrefera għal deċiżjoni tant importanti fil-gwar ta' Sembrano. Deċiżjoni li inqatat xiftit ta' żmien wara li jiena tħalt fl-Uffiċċju tal-Ministru tal-Ġustizzja u l-Irlanda ġiet applikata id-deċiżjoni kienet waħda um, sensitiva ħafna, tajba ħafna u bekk stajna napplikawa u insolvu xi elf applikazzjoni illi kena fl-Irlanda individwi illi xta' u jistabilixu drittijiet tagħhom għal residenza permanenti fl-Irlanda f'ċirkostanzi simili għal Zambrano fejn il-prinċipji ta' Zambrano ovvjament kellhom impatt meta nħarsu lejn l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea naraw popolazzjoni ta' iżjed minn 500 miljon. evidenza tal-irkupru fir-rati ta' tkabbir u fl-esportazzjoni intra eh, fl-Unjoni Ewropea ta' prodotti u servizzi f'kuntest globali il-suq waħdani ehm, huwa responsabbli għal 20% tal-importazzjoni u esportazzjoni globali. L-importanza tal-Unjoni Ewropea fl-ambjent tagħna tan-negozji jippreżenta opportunità u sfida fil-kuntest tal-Presidenza tagħna taħt -l skoperta tal-liġi ċivili kifet se nifokaw primarjament fuq dawn l-istrumenti li se jkontribwixxu għat kabbir u għal sigurezza tax-xogħol. Um, priorità u l-inja għalina fil-liġi ċivili hija proposta biex noħol u l-ordni ta' konservazzjoni tal-kontijiet fl-Ewropa. Aħna għandna uh, eh, laqa ta' xar fil-Kunsil biex nadottaw dana kemm jista' jkun malajr. Um, problema importanti hawnhekk fil-gwad tal-din eh, proposta hija eh, tirrikonoxxi diffikultajiet kbar għal negozji li operaw fl-ambjent transkonfinali biex ikunu jafu x'azzjonijiet jistgħu jippreżentaw u jridu jkunu jafu biex innaqsu il-riskju għal negozji l-ordni tal-konservazzjoni għandalan lan li tnaqqas il-riskju għal għal negozji u tiffaċilita l-irkupru tal-debiti transkonfinali. Kif tafu l-koll il-regolament in ġenerali tipprovdi għal attwaqif ta' proċedura Ewropea ġdida li se, se tippermetti kreditur li tipprevjen trasferimenti jew l-irtirar tal-assi ta' debitur f'kont bankarju li jinsaf l-Unjoni Ewropea l-għana u l għini għonek u għal-proposta tal-proċedura proposta hija tiffaċilita l-kupru tal-dawn tal-bid transkonfinali għal-ċittadini u tal-negozji, in partikolari l-SMEs fil rigward tal-deċizjoniet kommerċali ċivili fit-tilwim transkonfinali. Bek sen zidu il-fiduċa tal-negozjanti u se jkunna iżjed attività negozju u tkabbir minħabba diffikultajiet ekonomiċi li l-Stati membri qed niffaċċaw bħalissa, proposta bħal din għandha importanza miżjuda. Il-proposta timla lakuna um, fil rigward ta' strumenti li eżistenti fil-qasam tal-liġi ċivili dana minħabba l-fat li strumenti bħal per eżempju Brussel u wieħed ir-recast jipprovdu għal infurzar ta' deċiżjonijiet iżda il-proċess eh, tal-infurzar um, il-proċess tal-infurzar bħalissa eh, għandek eh, situazzjoni differenti fil-istati membri differenti. U ovvjament huwa importanti ħafna fil-gwart tal-kontenut ta' sostanza ta' regolament aħna se niffokkaw speċjalment fuq id-dispożizzjoni ta' protezzjoni adegwata għad debitur se niżguraw li l-proċedura mhix sekk komplikata wkoll biex imwaqfu l-kredituri milli jużaw um, jużawh fil biex ifittxu għall-irkupru ta' xi debitu. Aħna qed nistennew ħerqanin um, biex naħdmu mal-Kumitat tal-Juri dwar dan ir-regolament. Ovvjament l-attività ta' negozju mhuwiex mingħajr riskju um, fejn ikun hemm proċedimenti ta' insolvenza transkonfinali, um, aħna għandna jkollna l-proċeduri li effettivi fil-post dawn il-proċeduri jistaw fej jajnu fil-salvataċ fil tal-kummerċ viabli u l-intraprenditori onesti u intaffu il pizziet gbar ta' debiti li persuni li kollom xi ipoteka jew xi debitu minħabba l-kummerċ tagħhom f'dak il-kuntest il-proposta tal-12 tal deċembru tal-2012 u tal-Komissjoni eh, għal-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Konsilli emenda l-20 regolament tal-2000 dwar il-proċedimenti tal-insolvenza kienet eh, fuqta kien jiena nilqaħħa partikolarment għax kienet propju l-ġimma meta eh, fl-Irlanda konna etni konsidraw riforma tal-leġilazzjoni tana fejn qed konna qed nagħtu l-alternattivi l-individwi tagħna għal falliment u bekk ikun hemm provvediment strutturali biex biex tħallas id-debiti biftejjin bejn debituri u kredituri blajnuna ta' individwu illi aħna qed nirreferu għalih bħala professjonista eh, fil-proċedimenti ta' insolvenza u bekk se jkun hemm il-possibilità li naġixxu fl-Unjoni Ewropea kollha l-arfin ta' l-ornijiet li jisibu fil-proċedimenti ta' falliment u anke biex nindirizzaw il-kwistjoni ta' tal-ċentru komuni ta' interessi, ġifiri il-ċentru komuni ta', ta negozju ta' individu, iżda jipprevedi u koll għall-arfin ta' ta' arranġamenti ġodda eh, eh, konfrontazzjonali u skont iċ-ċirkostanzi fej jistaw jiġu marrufa dan jiddependi minn natura illi ta' dak li jiġi deċiż u kif jiġi deċiż. Il-regolament attwali f'dan il-qasam tal-insolvenza qed taħdem mod eh, effettiv. Il-Kummissjoni identifikat il-bżonn ta' modernizzazzjoni u iżjed kjarifika f'ċerti aspetti Eżempju ta' aspet pal dan, ovvjament, għandu xaqsam ma dak li semmejt qabel il-vokazzjoni ta' ċentru tal-interess awlieni ta' debitur. Dana jaħdem fuq it-tip ta' tal- ta' mekanizmi għall-insolvenza fejn memx eh, falliment. Il-modernazzjoni tal-proċeduri tal insolvenza transkonfinali se jgħajnu biex it-kabbir ekonomiku ikun fil-qalba tal-agenda tal-ġustizja ċivili u s-saxħa ħessu wahdini. Aħna t-narfu għawnek li l-ċittadini tal-negozju et, et ibatu minn eh, min problemi fis situazzjoni eh, ekonomika korrenti diffiċli ħafna. Frigward tal-proċedimenti tal tal-insolvenza eh, transkonfinali dan għajt jisfidana biex inbedu fej possibli u fej xira minn min approċċa likwida ta' xoljiment u ta' insolvenza u infittxu il-salvataċ il salvataċu strutturar u nħarsu lejn l-aspettativi tal-kredituri u il-proċess isir iżjed effiċenti biex niffaċilitaw kemm eh, fejn ikun um, raġonevoli biex najnu li debituri biex jieġaw jistrutturaw biex ma jisibux ruħom l-individwi fis situazzjoni ta' falliment u minnajr il-kumpanija ma trid tidħol fil-sistema tal xoljiment L-iżvilupp tal-proċedimenti eh, ġodda tal-insolvenza se tinħtieġ approċċ miftuħ mill-Istati membri, mill-Parlament u mill-Kummissjoni nittama illi u naf illi pal irlanda ħafna stati fil-fatt immodernizzaw dan l-aħħar il-liġi nazzjonali tal-insolvenza jew edin fil-proċess li jagħmlu hekk Wieħed għandu jinnota illi fil kunsill ta' JHA fl-informali li kena fi Dublinu fil-nar il-ħamis u nar il-ġimgħa li għadda l-Ministri kellhom eh, diskussjoni interessanti ħafna l-introduzzjoni pala introduzzjoni dwar il-proposta tal-Kommissjoni u jina nista' nirrapporta li kien hemm tweġiba pożittiva lill ministri fuq dik il-proposta. Il-proposta fil rigward tal-regolament tal-insolvenza tal-Unjoni Ewropea hija ta' priorità għall-Presidenza Irlandiża u aħna skedajna sitt Um, ġranet biex niltaqgħu fil-grupp ta' ħidma u nittamaw li jirnexxina nagħmlu progress eh, f'dan il-qasam tisħeħ tal-qafas legali fil-negozju transkonfinali għandu jinkoraġġixxi l-attività ekonomika u iżżid il-fiduċa fil-negozju differenzi bejn il-kontratti il-liġi kontrattwali fil-beħ fl-Unjoni Ewropea anke fil-rigward tal-sitwazzjoni ehm, transkonfinali jista' jxekkel l-iżvilupp tas-suq intern f'dan eh, il rigward il-proposta Kommissjoni għal-regolament fuq il-liġi għal-beħ eh, se jistabilixxi li jkun inkomuni fl-Europa se jistabilixxi sistema sistema li tkun għażla f'dan ir-rigward meta tintasal mill-partijiet din il-liġi se tgverna transazzjoni mill-liġi nazzjonali minn xi wieħed waħda jew oħra tal-partijiet tal-kantrijiet tal-kontrat, il-liġi komuni dwar il-beħ ma jfittix li jistostitwixxi il-liġi, il-liġijiet kontratwali nazzjonali. Iżda se jkun feħ l-ola livell ta' protezzjoni tal-konsumaturi, il-proposta se dwar regolament dwar il-liġi um, Ewropea komuni dwar il-beħ għandu l-intenzjoni, um, fih l-intenzjoni ta' kontribut ewlieni biex it tejja pit kabbiru l-beħ fil-suq intern għabbażi tal-libertà tal-kontratt. Eh, u għanna il- għanda il prezidenta irlandiza tipjana eh, li kolla sitt um, laqat, ġranet tal-laqat fuq il-level tal-grupp tal, tal, ta' ħidma fil-Kunsill u nikkonsidraw kull artikolu ta' din miżura. Din miżura um, ehm, eh, xiftita minna progress Jina, fimt illi fil-kontest ta' diskussjonijiet varji li jett jitwet u kompromess huwa possibli u dana se jiffaċilita um, approċ maqud bejn il konsil u il-Parlament u bekk din il-miżura imparti għalmenu eh, tkun tista' issir liġi mingħajr domin jiena qed nistenna għal informazzjoni um, uffiċjali f'dan il-kontest. Iżda fimt li hemm possibilità u mhux iżjed minn possibilità illi dana se, se se jkun ristret għal transazzjonijiet fuq l-internet fil-qasam digitali u għalek f'dan il-kontest naħseb li huwa importanti fil-be fil-negozju transkonfinali illi tkunu tafu illi il-tkabbir sostanzjali għas fil- negozju fil-kummerċ transkonfinali għandu xaqsam mal-użu tal-internet fejn il-konsumatur jixtri xi prodott li qed jinbih fuq il-web. U għalhekk hemm bżonn li l-konsumaturi jkollhom iżjed għarfien dwar il-protezzjoni illi hija hija disponibbli għalihom bħala konsumaturi meta l-affarijiet imorru żmerġ. Nittamaw illi l-Presidenza Irlandiża bekk tista' taħdem fuq strument l-istrumenti li kien sors ta' opinjoni differenti u fej ma kienx hemm qbil iżda nittama li niksbu deċiżjoni maquda. U biex din regola tapplika għal tranzazzjonijiet fuq il-web. Fl-aħħar waqt li jiena nifhem li l-Kumitat tal-Ġuri m'għandux responsabilta' u l-enija fi rigward ta' din proposta nixtieq ngħid xi ftit ta' kliem fi rigward tal- regolament propost dwar il-protezzjoni tad-data illi tirrappreżenta um, l-aġġornament importanti tal-leġislazzjoni f'dan il-qasam. Il-regolament jipproponi illi iżid il-kontroll tal-individwi fuq id-data personali u bekk tejbu il-fiduċa tagħhom fil-ekonomija digitali. Dan għandu wassal għal żieda fil-livelli tal-innovazzjoni, attività ekonomika u ix xogħol fil-dan huwa parti mill-aġenda tal-ġustizzja u eh, tkabbir li aħna nappoġġawha ir-regolament għandu lan li jiżgura implementazzjoni armonizzata u iżjed faċli għal protezzjoni tad-data kullim kif l-Unjoni Ewropea u bekk iżid il-livelli tal-attività tal-kummerċ transkonfinali fis-suq interni, Jiena fimt li huwa stmat li l-valur tal-ekonomija tal-internet tal-Ewropa jista' jasal għal 5% fis-suq singlu u dan jfisser 4 miljun eh, impiegi jekk l-aġenda digitali tiġi implementata bisħeħ fl-aħħar il-regolament propost jara fil-natura globalizzata illi kull ma jmurret jizdiet um, fit-trasferimenti ta' data personali u bekk qed iżid bes potenzjalment eh, l-Unjoni Ewropea kemm hija attrajenti l-essenza tar-regolament propost huwa li jkollna ambjent iżjed simplifikat għal negozju u iżjed attrajenti għal post tal-investiment dan għandu wasal direttament tal-attività tal-appoċ tal-attività tal-negozju u tkabbir wata tal-dini wata mill-prioritajiet tal-Presidenza Irlandiża fil-qasam tal-ġustizzja. Ġviri riforma tal protezzjoni tad data aħna qed nagħmlu nixtiequ nagħmlu progress f'dan il-qasam, aħna skedajna il-15 15 il grupp ta' eh, grupp ta' ħidma fir rigward ta' dan il-qasam. Jiena nixtieq nirreferi għal miżuri oħra illi nittamaw li se niffaċilitaw u nagħmlu progress fihom. Ix-xiftit minnhom huma fuq l-aġenda tiegħek illum hawnhekk qed nagħti importanza kbira lill ordni tal-protezzjoni um, Ewropea fi kwistjoni ċivili se diskutuwa iżjed tard importanti ħafna illi individwi li kienu il vittmi ta' violenza domestika fi stat wieħed jiksbu ordni ta' protezzjoni, mandat ta' protezzjoni meta imorru eh, eh, f'pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea ehm, biex il is-sieħeb violenti tiegħu ma jkollux ma jħossux li jista' jmur hemmhekk u jsegwi is-sieħeb u jitterrorizza dan l-individwu illi kiseb il-benefiċċju tal din l-ordni ta' protezzjoni jiena jiena nasab li nistaw ndiksbu din, din l-ordni jiena eh, kont avukat tal-familja għal ħafna snin il ħarsu lejn il-liġi l inforzar tal-liġijiet il-sistemi tal-propieta tal-sħubijiet u tal zwiċ naf li jem diversità fl-użu ta' dawn il-miżuri u l-kwistjoni tal-proprjetà li qed nirreferu għaliha jekk dina għandha tapplika għal pensjonijiet pereżempju għassi oħra barra l-immobli naf illi għaw xi stati membri għandhom xi diffikultajiet li jirreferu għal dan, jaħdmu fuq dan u hemm oħrajn illi huma tal-opinjoni li żewġ strumenti għandhom jiġu maħdumin flimkien u jisiru liġi flimkien aħna se naħdmu mod kostruttiv fuq dawn il-kwistjonijiet u nittama li jkunu produttivi. Eh, bħala konklużjoni għandi ngħid li l-Presidenza Irlandiża għandha aġenda sħiħa u diffiċli biex naħdu fuq il-qasam ta' ġustizzja ċivili illi se nużaw fil-prioritajiet ewlenin biex nappoġġaw l-irkupru u l-tkabbiru l-ħolqin tax xogħol. M'hemmx dubju li ġustizzja ċivili tista' tikkontribwixxi għal funzjonament aħjar tas-suq intern u tajn fl-istrateġija ta' tkabbir ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Irlandiża għandha lan li taħdem blan li Eh, ta' eh, illi kontribut pożittiv tal-ekonomija tal Unjoni. Meta nagħmlu hekk maħniex se nwarbu l-kwistjonijiet soċjali li huma ta' importanzi fil-qasam tal-liġi tal ċivili. Jiena nixtieq nikkonkludi billi ngħid li jiena eh, konxu ħafna illi il-xol illi tamlu intkom u aħna għandu impad dirett fuq iċ-ċittadini tagħna, il-miljuni ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea jiena qed nistenna ħerqan għax-xogħol kostruttiv fil-xhur li ġejjin u nittama li sal-aħħar ta' Ġunju inkunu ksibna kisbiet sodi għal-Parlament u anki għall-Ewropa mill-kontribut illi nittamaw illi namlu għawnek. Grazzi ħafna. Bardzo dziękuję Pani Ministr e, Schatter za e, tak obszerny. Grazie ħafna lill-Ministru Shatter għal għal dak l-intervent u l-valutazzjoni sħiħa u bir-reqqa tal-pjanijiet tal-presidenza irlandiża fil-qasam tal-liġi ċivili. U minnaħa tal-Parlament Ewropew u minnaħa tal-Komitat Ġuri nista nassikurak li ser ikollok l-impenn u l-ħidma tagħna bisħiħ. Issa naddu għal l-ewwel sessjoni ta' ħidma se jkun hemm tlieta b'kollox, l-ewwel waħda għandha x'taqsam ma' l-aspetti ehm, ma l-aspetti ġenerali ta' liġi internazzjonali privata. Nistabu ftit wara eh, l aġenda tagħna, qegħdin daqsxejn tard fil-fatt fl aġenda tagħna u għalhekk se jkun ġlu ftit sabiex niżguraw eh, illi eh, kulħadd jitkellem u niżguraw ukoll illi kulħadd iżomm mal-ħin tiegħu ħalli jkun hemm eh, ħin għal skambju ta' opinjonijiet. Fil-ħidma tiegħi bħala parti mill-Kumitat Ġuri jina għandi xie esperienza dwar il-liġi eh, ċivili, l ewwel kien hemm il-regolament Ruma tlieta dwar id-divorzju u s-separazzjoni legali f'każijiet trans ta' żwieġ transkonfinali. Dak kien tassew interessanti eh, f'termini proċedurali għaliex għal ewwel darba il-proċedura il ta' kooperazzjoni mtejba um, ġiet użata minn 12 stat membru illi iddeċiddew illi ittejbu l-livell ta' kooperazzjoni tagħhom f'kwistjonijiet legali ta' divorzju u separazzjoni. Dan meta fir-rigward ta' koppji b'ċittadinanza differenti rajna kemm kienet kbira l-problema u diffikultajiet kbar li affaċċaw in-nies illi pruvaw eh, illi eh, jagħmlu tajjeb mill-dispożizzjonijiet ta' ċaqli ħieles. Kien diffiċli nippruvaw insibu denominatur komuni sodisfaċenti minħabba li kien hemm tant karatteristiċi speċifiċi fis-sistemi legali differenti. Konna eh, konna kapaċi naraw dan, rnexilna naraw dan permezz ta' Brussels 1. Eh, pero il- ehm, Eh, il kalima ta' qabli koprew dan ix-xogħol, dan l-aspett u allura ma nixtieqx nidħol biss fid-dettall. Ir-riżultat kien konformità mal eh, ma dak li konna qed nistennew u issa il proċeduri huma aktar sempliċi mhux biss għal negozjanti, stanka għal konsumaturi u għal ħaddiema. Dwar is-suċċessjoni, il-liġi tas-suċċessjoni, dinja xi ħaġa li konet naħdmu fuqha fil-passat fil reċenti qabel kien hemm ostakli finanzjarji u legali li komplikaw il-ħajja ta' kuljum ta' dawn il-persuni. Fwaqt fejn ġa kien diffiċli minnu nifsu minħabba li huma kienu għadhom kif tilfu persuna għal-album u li kienu jħobbu. Il-kooperazzjoni fil-kummerċ u fil- u l-iktar iktar possibilità ta' ċaqli ħieles toffri opportunitajiet iż danka sfidi illi għana naffaċċaw. Minn banda tista' tgħid illi iktar ma jkun hemm integrazzjoni soċjali u ekonomika, iktar hemm bżonn ta' armonizzazzjoni tal-liġi, hemm bżonn li toħloq spazju legali illi ser jippermetti illi n-nis ikunu jistaw jisolvu l-problemi tagħhom iktar malajr u binqas uh, eh, spejjes għaliex in-nis ikunu qed jaffrontaw differenzi legali b'mod partikolari fil-liġi eh, ċivili u mhux biss il-persuni stanka negozji il- eh, rikonoxximent uh, reċiproku ta' sentenzi tal uh, qed issir dem aktar possibbli minħabba li hemm aktar fiduċa bejn sistemi legali differenti u dan mhux minħabba il-ħelsin eh, il-libertà taċċaqli iżda anka għaliex tkun hemm iktar skambju epidemiku, hemm iktar kooperazzjoni bej l-universitajiet. U għalhekk qed nersqu lej sitwazzjoni fejn aħna nistgħu noħolqu leġizlazzjonijiet li huma simili. Dan ser ikun dan huwa possib dan um, huwa possibbli minħabba illi ċaqliq ħieles ta' persuni u prodotti tpoġġil dawn in-nies f'sitwazzjonijiet fejn tassew għandhom bżonn kodiċi eh, Ewropew ta' liġi privata. Dan jipoġġina u dim situazzjoni ta' sfida u għalek xolna l-lum huwa illi eh, nwiġbu għal xi eh, mistoqsijiet illi jistaw ehm, jistaw joħorġu minn din is-sitwazzjoni. Issa nixtieq ngħaddi il-kelma lil Sur Parahievi Masħu dil-direttur tal-direttriċi tal-ġustizja ċivili Kummissjoni Ewropea. Grazzi, Sur President, mill-fissem il-Kommissjoni Ewropea tassew eh, kontenta u onorata li qed nipparteċipa f'dan il-grupp ta' ħidma għawak qed niftħu dibattitu essenzjali sabiex nagħmlu l-2013 eh, sena eh, ta' ġit għal ċittadini eh, tal-Ewropej. Kif nistgħu nagħmlu dan? Illum il-ġustizzja ċivili hija xi ħaġa li wisħet jista' jara bidejh il-ġustizzja, il-ċittadinanza u drittijiet fundamentali huma valuri prinċipali illi jiffurmaw parti integrali mill-modell Ewropew ta' soċjetà. In-nies u ċittadini għandhom il-kapacità illi għandhom dritt illi jivvjaġġaw meta jridu jiċċaqalqu lejn pajjiż b'mod temporani jew permanenti sabiex jistudjaw, jaħdmu biex waqfu familja u anka eh, xi negozju jew kellek ikunu jixtiequ jirtiraw f'dawn il-pajjiżi. Progress sar fil-liġi eh, privata internazzjonali U issa iċ-ċittadini għandhom aktar ċans sabiex jenfasizzaw it-talbit tagħhom eh, b'mod transkonfinali, speċjalment wara Brussels 1 fejn inti sur skefka konti rapporter. Il-ċittadini jistaw jitċaqalqu b'mod liberu ma' eh, mal-Unjoni Ewropea kollha sa eh, fl-2015 ċittadini dom jistaw jibbenefikaw minn iktar drittijiet ta' konsumatur u permezz ta' eh, regoli għal, eh, għal konsumaturi. Il-ħarsin ta' tfal ġi imtejjeb b'mod partikolari sabiex niskuraw il wara separazzjoni it-tfal ikunu jistaw żommu kuntatt ma' ġenituri tagħhom u il-manteniment jiġi imħallas. Għada, pitada, il-liġi ser tibda eh, tirrigwarda u tirregola il-ċittadini kollha dwar is-suċessjoni u divorzju żewġ proposti eh, ġew imresqa u fil-futur qarib eh, l-aspett ta' dokumenti pubbliċi ser jiġi mtejjeb sabiex il-ħajta ċittadini issir iktar faċli. Hemm ukoll ħidma dwar il-Sales eh, European Law u dan huwa b'mod partikolari grazzi ħafna għal eh, rapporters f'dan il-qasam. Il Fil-issa li ninsabu rib eh, il-sena dedikata għal ċittadini il-Kummissarju Redding qalet illi ċittadini qed jistennew riżultati konkreti mill-Ewropa irridu niproteġu drittijiet ta' ċittadini u il-ġustizja ċivili għandha rwol importanti f'dan ir-rigward. Fost l-azliet possibbli hemm il-bżonn il intejbu s-sistema ġudizzjarja u intejbu il-ġustizzja u tkabbir. kabbir il-Kummissjoni tinsab tassew grata lill-Parlament Ewropew għaliex għamel studju eh, komplessiv dwar il-liġi internazzjonali privata u raċ xinuma il-lakuni u xinuma il-prospettivi futuri. Il-lan huwa illi nizviluppaw odda sabiex nimlew dawn il-lakuni u inkomplu, intejbu laki eh, ċivili. Uh, Aħna konxi mill-fatt li hemm bżonn li nkomplu intejbu eh, l-affarijiet legali f'dan is-settur u għanna l-intenzjoni li nimxu pass pass uh, ins u nsegu il roadmap uh, bħala parti eh, mill-programm tana. tagħna. Din is-sena u s-sena d-dieħla ser ikunu qed nkomplu nagħmlu l-kontribut tagħna għal eh, dan il-programm. Aħna ninkoraġixxu il diskussjoni iżda fl-istess ħin irridu nżomlu f'moħħna illi illi wieħed jagħmel proposta għal kodifikazzjoni għal leġiżlazzjoni tiftaħ il-diskussjoni politika dwar dan il-sujġett u hemm ħafna mistoqsijiet wieħed jirrispondi għalihom qabel ma wieħed jibda jaħdem f'dan l-aspett. Hawnhekk irrid nirreferi għal xi miżuri ta' tkabbir illi ġew li saret referenza għalihom Mr. Alan Shetter qabli l-ewwel il-proposta tal- tal-insolvenza proposta li aħna ressaqna fit-12 ta' Diċembru. Din ġiet prezentata flimkien ma' komunikazzjoni u il-Ministru għal tajab ħafna kif din eh, fix flima setturi titħol u tipprova tirregola dan ir-regolament. Però dawn huma biss l-ewwel passi wara l-komunikazzjoni ġa adottajna il-Kummissjoni qed tniedi approċ ġdid għal l-insolvenza transkonfinali u tan negozji. Din ser tinkludi eh, konsultazzjoni pubblika sabiex nirs u lejn kultura ta' irkupru f'kas ta' nies u, u negozji li sabu f'diffikultajiet finanzjari. Per eżempju, eh, entrepreneurs illi għandhom jenatu ċans ieħor sabiex jisolbu problemi finanzjarji tagħhom. Fu aħna qed nitolbu lil Parlament Ewropew u lill Parlamenti Nazzjonali jagħtu l-importanza dovuta lil din il-proposta. Mbagħad hemm ukoll il-proposta tal-European Account Preservation Order fejn ir-rapporter sul Baldazzare qed ukoll jagħmel ħafna ħafna avvanz f'dan il-qasam u aħna ta' sew grati. Jien nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi hemm ukoll proposti oħra li dwarhom tkellem il-Ministru ta' qabli. U għalhekk aħna qed nittamaw li jkun hemm progress maġġel fil-Kunsill u fil-Parlament dwar dawn il-punti u anka dwar il-liġi kontratwali u jekk mhux qed nisbalja din hija s-seba' presidenza tal-Irlanda u jiena ċerta li huma ser jirnexxielhom imexxu l-affarijiet u l-proċess b'mod bl-ikbar suċċess. Jiena nagħmilhom l-aqwa awgurju minnaħa tiegħi sabiex dawn il-miżuri jiġu adottati sabiex natu iktar ċertezza u nersqu lejn aktar tkabbir għal ġid tal-negozji u ta' ċittadini. Grazzi ħafna tal-attenzjoni ta'kom. Thank you very much, <clears throat> Mrs. Michu. The next item will discuss the... Uh, Il-punt illi immis fuq l-agenda hija id-direttiva dwar ċerti aspetti ta' medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċali. L-ewwel Eh, il-kelma taddi għal Arlene McCarthy, membru ta' dan il-Kumitat Ġuri. Grazzi ħafna, jena ta' sew kuntenta illi għandi l-opportunità illi nipprezenta il-xol illi eh, nipprezenta appuntu x-xogħol illi il-Parlament Ewropew kien qed jagħmel. Forsi nista' nibda billi ngħid illi bħala politika u u leġizatriċi jina nirċivi assistenza mill-kostituenza tiegħi illi kontinuament ikunu involuti e, f'tilwim ta' ta' tipi differenti, per eżempju, tilwim familjari dwar lotja tal-manteniment, e, u anka negozji li kun qed ifittxu li jitħallsu lura dawn huma kollha problemi reali illi eh, naffaċċaw bħala rappreżentanti ta' l-Unjoni Ewropea u jitolbuna nsolvulhom dawn il-problemi. Eh, naf mill-każijiet li naffaċċa illi dan huwa proċess li su ħafna flus b'mod partikolari għan negozji 45% tagħhom qalu li mhux ser resqu eh, mhux ser resqu eh, Eh, muser u qoddim orti eh, jekk il-liħ jekk il-liħ li qed jistennew ikun inqas minn 50,000 euro. Dan jurina illi il-medjazzjoni tista' tkun jista' jkun soluzzjoni, tista' tkun soluzzjoni għan negozji u għalhekk hemm bżonn illi nkopru nippromovu din il-medjazzjoni. Irridu nipprovdu taħriġ għal medjaturi eh, sabiex Eh, jiġi żviluppat eh, kodiċi għal dawn il-medjaturi. Kif rajna mill-istudji tagħna 70% tal-każijiet ta' medjazzjoni jkunu ta' suċċess u dan jitlaq għal 80% e, eh, f'xi każijiet, però 1% biss tan-negozji jirrikorru għal medjazzjoni u numru żgħir ħafna. Nafu li hemm benefiċċji Mm, f'dak li huwa żmien u spejjeż. Meta wieħed jersaq il-qorti eh, aktar xi jidum bej 331 u 446 e eh, ġurnata u hemm ħafna spejs involuti. Mentri eh, li tikkassa l edikazzjoni jista jiswa 200.000 fraction, less than 10,000 euro. U eh, dan juri illi eh, l-ispess huma qolin ħafna. Però eh, medjatur għalli illi f'sena waħda kien hemm 115 il-każ ta' medjazzjoni li ġi li ġew solvuti 30 minnhom f'ġimgħa waħda biss. Fl-2012 kienem 350 elf ta' kas ta' medjazzjoni zdatem 600 elf kas pendenti fil-orti. Għalek aħna nħossu li hemm bżonn li hemm bżonn ta' din id-direttiva u hemm bżonn li din tiġi implementata madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Ġiet approvata f'April 2008 wara fejn konġunt mal-Kunsil kien hemm żewġ eh, smieħ fl-2006 u fl-2007 u aħna l-ewwel darba f'dan il-kumitat iddeċidejna illi morru online u kellna eh, proċess ta' konsultazzjoni ma' negozji u li ħareġ kien illi dak iż-żmien Eh, għalkemm ħafna mill-kumitat kien xettiku dwar din id-direttiva, però eh, rajna li ħafna nies xtaqu jirrikorru għal medjazzjoni. Għalhekk importanti illi nsaħħu il-garanziji legali sabiex nipromuovu il-medjazzjoni. Barra minnek, għanna natu l-possibilità l-imħalfin illi jissuġġerixxu l-medjazzjoni u jekk dawn iħossu xira li proponu l-partijiet illi huma jistaw jirrikorru għal-medjazzjoni. Wara l-medjazzjoni wieħed aħna nixtiequ illi natu illi joħroġ ftejim illi huwa legalment vinkolanti bħal wara sentenza li tiġi deċiża fil-qorti u għalhekk dawn it-tip ta' ftejim għandhom jiġu eh, għandhom ikunu forzabli fl-istati membri eh, kollha. Rridu nieħdu ħsieb l-aspett tal-konfidenzjalità u l-informazzjoni illi tingħata mill-partijiet eh, mill-partijiet l-medjatur ma tistax tintuża fil-każijiet fil-qrati jekk il-medjazzjoni ma tirnexxix. Dan sabiex natu l-partijiet il-konfidenza u l-fiduċa sabiex jużaw il-medjazzjoni. Il um, din id-direttiva il-dispozizjoni ta', din id-direttiva rridu jizguraw illi l-partijiet involuti fil-medjazzjoni eh, għandhom ikollu periodu li jista' jiġi sospis u eh, fl-istess ħin m'għandhomx eh, jitilfu id-dritt ta' żmien li għandhom fil-rati mingħajr ma jingħat żmien tal-medjazzjoni. Bħala skadenza għall-implementazzjoni deċidejna li namlu rapport dwar l-implementazzjoni ta' direttiva. Forsi intom konxi illi eh, Danimarka mi suġġetta l-direttiva, il-Renju Unitu l-Irlanda ma xtaqux jipparteċipaw f'din id-direttiva ta' ġustizja ċivili. U għal-kem ma nistax nidilkom kif din id-direttiva ser tiġi implementata fid dettall nista nħares li xi aspett importanti. Per eżempju, artiklu wieħed tnejn jgħid illi din il-direttiva tapplika fil-tilwim transkonfinali. Il-par kienem eh, issa din, din il-direttiva tista' tapplika biss għal eh, każijiet transkonfinali, Uh, però għanna nixtiequ li ma jkunx hemm distinzjoni bejn każijiet domestiċi u uh, dawk transkonfinali dwar il-garanzija tal-konfidenzjalità ħafna stati membri eh, jiggarantixxu din il-konfidenzjalità u iħarsu lil dawk il-partijiet li parteċipaw fil-medjazzjoni. Per eżempju, fl-Italja, artiklu 10 tal-dikrit taħħom jgħid illi waqt il-medjazzjoni l-fatti li jkunu intużaw dawk il-fatti ma jistgħux jerġgħu jintużaw fil-rati u artiklu 9 jgħid li kull min jiġi volut fil-medjazzjoni għandu il-responsabilta ta', ta eh, ta', ta privatezza, ta' konfidenzjalità. U jista' juża biss l-informazzjoni jekk il-parti l-oħra eh, tagħtih il idrit li jagħmel dan. Il- Fil-Svezja però jider illi l-applikazzjoni dwar il-konfidenzjalità hija differenti. Per eżempju, artiklu 3 tal- tal-Stockholm Chamber of Commerce Rules tgħid illi il-konfidenzjalità mhijiex neċessarja u titlob ftehim addizzjonali sabiex dan isir. il l-organizzazzjoni tal-medjazzjoni titlob il-partijiet illi jirrispettaw il-konfidenzjalità eh, tal-partijiet iżda um, ma titlobx li kunem uh, eh, xida fil-qorti sabiex jamil dan. Għalhekk aħna meta nħarsu dawn il-fatti kontenti bil-progress li sar, fafna mill-istati membri għandhom proċedura sabiex jagħtu l-medjazzjoni l-istess uh, status tal-port settlement dan jew jekk il- eh, Per eżempju, fil-Greċja, artiklu 9 jipprovdi illi il medjatur iżom rekord u dawn il-minuti firmati mill-medjatur uh, jitres u il-Court of First Instance. Bl-istess mod fl-Slovenja il-partijiet jistaw jirrikorru għal medjazzjoni sabiex għal riżoluzzjoni ta' tilwim. Għal darboħra f'dawk li huma limitazzjonijiet l-istati membri rikorew għal soluzzjonijiet differenti sabiex jirriko jisolvu uh, tilwim. dan eh, permezz ta' periodu ta' preskrizzjoni. Iżda eh, xi stati membri marru li l-in minn dan il-punt u il-rikors għal medjazzjoni ser, ser tifranka li l-om ħafna eh, spejjes u ħafna eh, zmin. Għalek l-istati membri għandhom jinċentivaw l-użu tal-medjazzjoni, per eżempju fil-Bulgarija il-partijiet jirċivu eh, refund ta' 50% jekk huma jirnexxilhom solvu il-tilwin tagħhom eh, permezz tal-medjazzjoni, mentri fir-Rumanija jirċivu rikumpens sħiħ jekk jirnexxilhom solvu il-każ permezz tal-medjazzjoni. Eh, F'xi każijiet il-tilwim Eh, lanqas biss f'xi pajjiżi il-każijiet lanqas biss jistgħu imorru dritt il-qorti qabel ma jgħaddu fil-qorti tal eh, qabel ma ssir medjazzjoni, speċjalment fil-każ tal-liġi tal-familja. L-leġislazzjoni taljana 28 li daħlet fis-seħħ fil-11 ta' Marzu f'Marzu tal-2011 qed tipprova tnaqqas il-burokrazija fil-qrati taljani billi eh, l-ewwel ikun hemm medja ta' disa snin eh, ta' litigation qabel ma il-każ jgħaddi fil-qorti. F'Diċembru 2012, ġifiri reċentament, aħna ressaqna mistoqsija orali waqt is-sessjoni plenarja u aħna saqsejna sabiex din il-kwistjoni tiġi imresqa. Aħna nixtiequ innaġlu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva fl-Unjoni Ewropea. Nħossu din hija kwistjoni urġenti fi żmien ta' reċessjoni, ta' austerità u fi żmien fejn l-Istati membri jridu jikkonċentraw biex innaqsu l-ispejjeż u eh, jaffrontaw situazzjonijiet f'qasir żmien. Però nħossu li għandna situazzjoni frustranti qudiemna minn part minnaħa għanna grupp ta' entitajiet li qed jgħidulna illi il-medjazzjoni tista' twassal għal eh, frankar ta' ħin u spejjes mill-banda l-oħra għanna każijiet fejn il-pendenti sabiex jgħaddu għal medjazzjoni u eh, għadna maħniċ ċerti jekk din id-direttiva u strategi tiġi implementata. Għalek aħna nixtiequ eh, illi din direttiva tiġi implementata bl-iktar mill-aktar fis possibbli eh, sabiex ikun hemm aktar kooperazzjoni bejn il-medjazzjoni u l-proċeduri legali fl-istati membri u sabiex eh, ikun hemm Per eżempju, fil-kas ta' tilwim transkonfinali il-rikors għal medjazzjoni. Ikolli ngħid il-Kummissarju Redding illi naqbel maħħa sabiex eh, inkomplu um, nipromovu l-użu ta' medjazzjoni u jina personalment ma li kelli ma, ma l-komissarju hija eh, lesta illi eh, toffri rapport l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Aħna ser ikunu qed ehm, nistennew bil-ħerqa il-rapport fl-2016 aħna nħossu illi dan il-parlament u dan il-komitat ser jiprova isib eh, metodu flessibli u li franka l-flus sabiex nirriżolvu it-tilwim u nħossu li dan huwa ta' beneficju kbir b'mod partikolari f'każijiet tal-familji fejn eh, għanna l-qalbna il-ġit il ta' tfal. E, u jina ħani konkludi għawek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 Is-Sinjora McCarthy hija esperta dan il-kumitat tagħna, esperta dwar il-medjazzjoni u għalhekk eh, rajna x'livell ta' kontribut tat. Nixtieq infakkarkom illi ser ikonna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet u jekk tixtiequ tieħdu sem imlew il-formula illi ingħatajtu u għadduha jekk joġobkom lis-segretarjat sabiex aħna inkunu nistgħu naddulkom il-kelma skont it-talbiet illi konna għanna mistieden minn Vienna Dr. Stefan Prajer li huwa notar huwa wkoll espert f'medjazzjoni. Jogħġbok. Verehrte Damen und Herren, Zunächst möchte ich an Sie eine Frage richten. Und zwar, wer von Ihnen... Signori, la għalina għattin għandi mistoqsija likom. Xaħat minnkom ġim ħarreġ fil-qasam tal-medjazzjoni, għan xaħat minnkom, għan xaħat fostkom. Mm, jekk muħaj u wieġeb għandi mistoqsija oħra. Xaħat minnkom forsi għandu xie esperienza fil sfera ta' medjazzjoni ħattu sem xie eżerċizzju ta' medjazzjoni għandkom esperjenza pożittiva. Is-suġġett tal-kontribut tiegħi llum huwa għaliex il-medjazzjoni ma tintużax aktar ta' spiss bħala mezz ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim. Din il-mistoqsija timplika li l-medjazzjoni hija xi ħaġa mixtieqa. Issa f'dak li rigwardani bħala riżultat ta' din il-mistoqsija inizjali għandhom mistoqsija oħra. Xejkun hemm differenti jekk wieħed juża aktar il-medjazzjoni? Kif nirrikonoxxu illi l-medjazzjoni ta' bilħaq taħdem? L-ewwel suġġett tiegħi huwa il-flus. Il-flus dejjem il kwistjoni. Dan għaliex il-kwistjoni hi illi eh, jekk jingħataw aktar eh, rizorsi finanzjari il-medjazzjoni dawn ser jiġu użati iktar ma jekk il-medjazzjoni twassal għal aktar sanzjonijiet wis probabbli illi l-flus ma jintużawx. Qegħdin naraw riżultati hawnhekk tal-medjazzjoni. Skont il-liġi tal-Awstrija. Soluzzjoni li l immil qorti u dinja hija proċedura bil-miktub u hija marbuta ma' wieħed fil-mija tal-valur kollu jekk eh, aħna naħsbu li l-affarijiet bil-miktub jħorqu xi ċertezza legali din hija xi ħaġa kontraproduċenti. Jekk dan jiġi sanzjonat għaliex wieħed irid iħallas xi tip ta' taxxa lill-istat, ma nafx inhi s-sitwazzjoni f'pajjiżi oħra, imma jien naħseb li taxxa bħal din għandha titneħħa. Issa ser inkompli nitkellem dwar is-suġġett tal-flus. Il-medjazzjoni hija promossa bażi ta' l-argument illi hija xi ħaġa li wieħed jiflaħ iħallasa. Imma jien ma tantx nissopravalu ta' dan l-argument. Kollox jista' jiġi ġustifikat għabbażi tal-fatt illi din tista' tkun alternattiva li wieħed jiflaħ iħallasa, iħallasa liha. Issa jekk qed nitkellmu dwar l-alternattivi li huma vijabbli jekk hemm vantaġġi forsi marbuta magħhom naraw responsabilità, l-autodeterminazzjoni, l-autonomija, din hija xi ħaġa li tippermetti l persuni li jkunu jinsabu f'sitwazzjoni timwera bħal konflitti illi huma jiddeterminaw il-kwalità tal-ħajja tagħhom għabbażi autonoma u jnaħseb li dan jgħin sabiex iżid il-kwalità tal-ħajja. Li nibatu dan il-messaġġ il persuni wa tassew diffiċli sakemm ma jkollhom xi esperjenza personali huma għaliex jekk niproduċu fuljet, nikdbu dokument jew eh, artiklu fil-gazzetta dan ma jibbaċ il-messaġġ. Issa jekk qed nitkellmu dwar l-avukati li huma involuti fis-settur tal-medjazzjoni, hawnhekk il-medjazzjoni kif għettilkom hija xi ħaġa li ma tantx tiswa daqshekk flus u għet jifraħi iħallas għaliha. L-avukati eh, spiss nisimgħu illi jiswew ħafna flus u nistgħu nifmu għaliex l-avukati ma jieħdux gost jisimgħu dan. Dak li spiss nisimgħu huwa illi l-medjaturi m'għandhomx biżejjed abiltajiet legali, kwalifiki legali. Nista nifhem għaliex qed jitresqu dawn l-argumenti, jiena nutar din hija l-professjoni tiegħi u n-notari mill-bidunet huma konvinti huma persważi li huma medjaturi diġà mitwelit. Ek jiġri jekk wieħed ma jkunx tratta il-medjazzjoni f'ċertu profondità, jiena hawnhekk eh, dan il-punt nikkritika, ovvjament in-nutara għandhom opportunitajiet sabiex jgħinu illi jissolvew il-konflitti ma din mhix l-istess ħaġa tal-medjazzjoni jekk qed nitkellmu dwar proċedimenti barra l-qorti fl-Awstrija. Dak li jiġri huwa illi il-partijiet involuti fit-tilwim suppost li għandhom jisibu ftejim. Suppost għandna nimlew dan il-vojt din id-diverġenza fost il-partijiet it-talba tiegħi hija illi aħna irridu nirrealizzaw illi l-medjazzjoni hija spess marbuta mal-konflitt. U għalhekk livell minimu ta' taħriġ u ta' kwalifiki huwa importanti għal medjazzjoni suġġett ieħor. Apparti reklami, il-persuni kif jistaw ikunu jafu minnu huma l-medjaturi Hawnhekk fl-Awstrija għandna proġett pilota fejn fih il-qrati supposti nataw tarif dwar il-medjazzjoni u l-partijiet f'kunflitt suppost li jkunu mħeġġa illi jirrikorru għal-medjazzjoni. Issa din hija xi ħaġa interessanti jekk naħsbu dwar il-fatt illi li wieħed ikun medjatur mhix professjoni li hija professjoni libera li hija rikonoxxuta. U għalhekk kulħadd jekk jaqdi ċertu kundizzjonijiet jista' jkun medjatur. U din hija xi ħaġa li dwarha jien imħasseb immens. Jiena naħseb li l-medjazzjoni bħala punta tqul punta tluq għanda għandu jkollha taħriġ serju u l-persuni rridu jgħaddu minn ċertu taħriġ serju qabel ma jkunu jistgħu sejħu lilhom infushom bħala medjaturi. Iżda, il-punt huwa li il-persuni huma spiss spiss ma jkunux jistgħu juru kwalifiki jekk qed nitkellmu dwar il-medjazzjoni li tkun ħaġa fakultattiva u koll il-konfidenzjalità spiss il-persuni ma jkollhomx dawn il-ħiliet, irridu jiksbuhom dawn il-ħiliet u aktar ma jiksbuhom kmini aħjar u għalhekk jiena favur illi iż-żgħażagħ eh, fl-età tal-iskola tagħhom eh, jitalmu ċertu bażijiet fundamentali ta' komunikazzjoni forsi tinstema bħala xi ħaġa sempliċi, imma mhijiex daqshekk sempliċi fil-verità u għalhekk fl-iskola irridu natu appoġġ għas suġġett tal-etika illi jitpoġġa fuq il-kurrikulum tal-iskola. Biex bekk wieħed ikun jista' japprezza lill oħrajn Jiena provajt nitkellem dwar xi problemi u dak li se nipprova nagħmel u li nindirizza xi kummenti fil-liġi tal-medjazzjoni li daħlu fis-seħħ il-Ġermanja s-sena l-oħra. Se naqralkom xi ħaġa u jiena naħseb il-li din xi ħaġa tolqot il-musmar fuq rasu fir rigward tal-messaġġ medjazzjoni. Apparti milli solvi konflitti speċifiċi l-medjazzjoni għandha tiżgura illi il-parteċipanti itejbu il-komunikazzjoni tagħhom il-kapaċità tagħhom illi josservaw l-avvenimenti sabiex huma ma jaddux eh, il-konflitti l partijiet terzi. Jekk il-medjazzjoni taħdem, jekk ikolla impatt fuq is-soċjetà u jekk blajnuna tal-medjazzjoni in-nies jistgħu jiksbu abiltajiet, abiltajiet li jistgħu kunu tassiwi f'dak li għandu x'jaqsa medjazzjoni, mela allura fuq medda aktar twila ta' żmien, il-persuni jistgħu iva jaslu biex xi darba jsolvu il-konflitti minn jeddhom. U jiena konvint li dan huwa lan li aħna qegħdin nistinkaw sabiex nilħu grazzi. Grazzi tassew. Dr. Prayer. Issa, naddu għal l-ordni li konna qed insegwu oriġinarjament fuq l-aġenda tagħna, iġifieri. rajna li hawnhekk kellna nibdlu l-affarijiet għaliex is-Sinjura McCarthy għandha impenji oħra. U għal dan nitolbu skuża. Issa naddi il-kelma l professur Ksandra Kramer mid-Dipartiment tal-Liġi Internazzjonali Privata u l-Liġi Komparativa fl-Università ta' Erasmus f'Rotterdam il-professur Kramer ser tajdinna dwar il-lakuni attwali u l-prospetti futuri fil-liġi internazzjonali privata. Jekk jogħġbok, professur Kramer. Thank you. <clears throat> Thank you for the invitation to speak here today after I present. Grazzi tal-istedina li tajtuni sabiex nitkellem hawnhekk wara li jiena ressaqt l-istudju li aħna minna f'Diċembru. Illum ser nitkellem bl-Ingliż. Meta ġejt hawnhekk f'Diċembru jiena tkellem bl-Olandiż, imma llum ser nitkellem bl-Ingliż. Xtaqt nejdan l-interpreti. Jina sodisfatta bl-involviment tal-Parlament Ewropew fis settur importanti tal-liġi internazzjonali privata u kol bl-input kwalitattiv tijaw. Jina nilqa l-prioritajiet li għadhom kemm ġew spjegati issa mill-Presidenza Irlandiża u wkoll l-input tal-Kummissjoni Ewropea dwar dan il-punt. Jiena naħseb illi aħna badna triq tajba. Iżda kif il-kol tafu l-liġi internazzjonali privata tibda topera meta relazzjoni legali għanda ikolla elementi transkonfinali u ċertu persuni jarawa pala parti mill-liġi internazzjonali ma dan kollu il-liġi internazzjonali privata kif jafu l specialisti mo tradizjonali kienet kwistjoni tal liġi nazzjonali. Leġislaturi nazzjonali kollha kienu jirregolamentaw dawn il-kwistjonijiet u sa ċertu punt huma irregolaturi minn hija regolata mill-konferenzi il-konvenzjonijiet internazzjonali. Kif tafu ġala darba hemm il-kompetenza estiża tal-Unjoni Ewropea bħala riżultat ta' Trattat ta' Amsterdam tal-1997, l-Unjoni Ewropea wkoll qed tiġi involuta u sa minn dak iż-żmien affas pjuttost estensiv ta' liġijiet ta' regoli tal-liġi internazzjonali privata ġew stabiliti, iżda l-qafas għadu mhux komplet u hawnhekk għandna dan l-istudju li għandu lan li jidentifika il divergenzi l-lakuni eżistenti fil-qafas legali tal-liġi internazzjonali privata sabiex jiġi diskus fejn hemm bżonn li nżidu aktar affarijiet fih dan dan il-qafas ukoll sabiex niddiskutu l-kwistjoni jekk qafas aktar komprensiv jew kodiċi ta' liġi internazjonali privata u wiex meħtieġ u jekk huwa meħtieġ kif jista' jinkiseb. Il-skop tal-istudju tiegħi u diskors tiegħi llum huwa marbut mal-tliet kwistjonijiet ewlenin tal-liġi internazjonali privata, l-ġurisdizzjoni internazzjonali, liġi applikabbli u rikonoxximent u l-infurzar. U bekk is-suġġett interessanti l-oħra bħal-medjazzjoni u kol il-kontijiet bankari e, dawna l-issa serin warrabum minħabba raġunijiet ta' fattibilita' X'inhi relevanza tar-regoli tal-liġi internazzjonali privata għal politika tal-Unjoni Ewropea? Ovvjament dawn ir-regoli kontribwixxu għal funzjonament tajjeb tas-suq intern u wkoll għal prinċipju tal-moviment ħieles is-suġġett tal-lum. Ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata ser iżidu trasparenza tar-regoli frabta mal-relazzjonijiet transkonfinali, relazzjonijiet ta' liġi familjari, transazzjonijiet kummerċali u kol għal-konsumaturi illi jishtiqu jistru prodotti f'pajjiżi oħra, jew inkella minn fuq l-internet. Apparti minn hekk dawn ir-regoli huma importanti immens għaċ-ċittadinanza Ewropea. ċittadinanza Ewropea reali u l-prinċipju tan non-diskriminazzjoni jistgħu jitwettqu biss jekk eh, jiġi garantit it-trattament ugwali f'Unjoni Ewropea kollha. La dubju ta' xejn affas koerenti ta' regoli tal-liġi internazzjonali privata minnhom jista' minnu jistgħu jibbenefikaw il-rati tagħna u wkoll eh, dawk l-avukati li jirdu japplikaw dawn ir-regoli. Issa ser nitkellem dwar il-qafas attwali dan analizzajnieh u qegħdin naraw illi taħt l-artiklu 81 din naraw li għaw kompetenza f'dan is-settur. Il-liġi internazzjonali privata tista' tkopri setturi kollha tal-liġi privata sostantiva ma dan kollu hemm imma waħda. Is-settur tal-liġi familjari fi prinċipju teħtieġ l-unanimità xi fisser dan dan ifisser li regolament f'dan is-settur regolamentazzjoni f'dan is-settur hija aktar diffiċli. Palma indikat Ruma tlieta bħalissa hemm 13 regolament, żewġ direttivi, u hemm ċertu proposti li għadhom pendenti, ħut minnhom diġà tkellimna dwarhom illum. Apparti minn hekk hemm xi regoli frammentati tal liġi internazzjonali privata illi insibuhom mifruxa f'bosta direttivi bħala liġi sostantiva. Nistgħu nikkonkludu illi l-qafas attwali għandu impatt u kopertura mifruxa, mifruxa ħafna, għatem xie lakuni, xie divergenzi, l-aktar għalix ir-regoli huma stabiliti strumenti differenti u spiss bħala qafas ma jkunx koerenti. U aħna għanna regoli illi nsibuhom f'aktar minn eh, qafas wieħed. Issa bħala id-divergenzi, dawn id-divergenzi jom billi rajna regolamenti separati li għanna bħalissa u trattajna wkoll il-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn il-regolamenti. Apparti minn hekk għamilna analiżi sistematika tal-liġi internazzjonali privata u trattajna l-handbooks attwali li għanna fuq livell nazzjonali u koll il-liġi internazzjonali privata nazzjonali u regoli ta' dan u rajna xġi regolamentat hemmhekk. Aħna Naħsbu li l-fokus tal-leġislatur tal-Unjoni Ewropea għandu jkun dwar diverġenzi sistematiċi u dawn huma dawk is-setturi fejn m'hemmx regoli. Iżda huma setturi relevanti immens. Fejn huma dawn il-lakuni dawn id divergenzi Fejn għandna nżidu aktar affarijiet fis-settur tal-liġijiet mhux familjari rajna illi m'hemmx regoli dwar il-proprjetà jew jekk hemm huma vera ftit fid-direttivi dwar it tras dwar l-aġenziji u r-rabtiet u wkoll dwar il-liġi korporattiva. ħaġa oħra fis-settur tal-liġi proċedurali, l-arbitraġġ u ir rimedju kollettiv li huwa bħalissa fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad fis-settur tal-liġi familjari għandna aktar lakuni mod partikolari fis settur tal-żuġijiet, sħobijiet irreġistrati, kunjomijiet, adozzjonijiet, il-ġenituri, il-protezzjoni u koll kapacità ta' natural persons. Apparti minnek għanna u koll regoli fil-setturi ta' separazzjoni u divorzju dan jinsab f'Roma tlieta imma Roma tlieta miex applikabli għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi għaliex ġiet ibbażata fuq il-kooperazzjoni msaħħa u nofs l-istati membri biss jieħdu sem f'dan ir-regolament. Imbagħad il-mistoqsija l-oħra tagħna. Għandna nimxu lejn kodiċi Ewropew tal liġi internazzjonali privata? Hemm vantaġġi ċari ta' kodiċi veru propju dan huma illi r regoli jkunu f'strument wieħed waħdini. Mod sistematiku aħna nkunu nistgħu nitrattaw dawn ir-regoli nibdew bi prinċipji ġenerali imbagħad ikonna paragrafi separati dwar il-kwistjonijiet sostantivi differenti. Madana kollu Għanna noqodu attenti. U diskussjonijiet tagħna fuq dan trattaw. U hekk qalu eh, fl-Unjoni Ewropea m'għandniex eh, l-istess kunċett ta' kodiċi. Per eżempju, fid-diskussjonijiet tagħna ma' pajjiżi eh, ta' common law, il-Renju Unit mod partikolari, indunajna li anke l ideja li konna kodiċi unsemmu l-kelma kodiċi din ta' bil-ħadd ħedġiġom. U għalhekk biċċar irridu ngħidu x'nifmu b'kodiċi. U forsi insemmuh qafas jew roadmap għalissa. Dak li sibna u koll huwa li mhux l-istati membri kollha huma favur illi nestendu aktar il-qafas u dan ifisser ukoll illi aħna rridu inqisu l-passi tagħna f'dan is-settur. Hemm nuqqas ta' kunċetti ġenerali pal per eżempju il regoli mandatorji li jistaw eh, ikunu doppji dwar l-applikazzjoni l-applikazzjoni ta' forum l-om nix l-istess perċezzjoni hawnhekk. Umbat ovvjament hemm dawk il-lakuni fis-setturi sostantivi li jien għandikajtilkom. Apparti minn hekk, Rridu naraw illi hemm differenza wkoll fil-liġi sostantiva f'bosta setturi il-żwiġijiet fost persuni tal-istess sessi, sarregisi, il-parentage, l ħobijiet irreġistrati. Dawn huma differenti fil-liġi sostantiva tal-istati membri u m'għandhomx ixekklu ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata Għalix aħna għedin nitkellmu dwar dak illi huwa stabilit fi stat membru partikolari li għandu jiġi rikonoxxut fi stat membru ieħor, imma xorta għad rridu nikkonsidraw nqisu li din hija dan huwa settur sensittiv u jista' joħloq xi xkiel għal regoli tal-liġi internazzjonali privata. Tajjeb wis, sernala. kif nistgħu nimxu l qudiem Wara id-diskussjonijiet li aħna kellna fil-grupp ta' esperti tagħna it-triq li għanna insegu hija illi nimlew dawn il-lakuni dan il-vojt natu priorità lill-liġi mhux familjari għal raġunijiet ta' fattibilità. Bħalissa liġi korporattiva u liġi tal-proprjetà jekk naraw il-kriżi finanzjarja forsi eh, nistgħu nagħtu priorità lil dawn is-setturi biss. Imbagħad ovvjament inkomplu bil-liġi familjari u wara li nindirizzaw il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kif ġi spjegat dal-għodu il-liġi dwar il-kunjomijiet parentage u sħubijiet reġistrati u żwiġijiet dawn nirdu nagħtuhom attenzjoni speċjali għax ta' bilħaq ixeklu il-moviment ħieles tal-kopji fih dan l-Unjoni Ewropea. Aħna naħsbu li importanti li kuna kooperazzjoni tajba fl-Unjoni Ewropea mal-konferenza tal-liġi internazzjonali privata għaliex dawn is-setturi diġa' kienu parti mill-konferenza tal-ajja u kol il kienem hemm bżonn li jkollna dialogu mal eh, konvenzjoni mal-konferenza tal-għaja dwar il-liġi internazjonali privata kif għanna nimlew dan il-vojt għanna namluħ per ta' adozzjoni gradwali kif għamilna sissa adottajna strumenti separati u mux illi din kienet l-alternativa l-oħra illi namlu l-affarijiet fl-istess waqt kif għamlu ċertu stati membri fuq livell nazzjonali. Imbagħad fuq medda twila ta' żmien qafas komprensiv huwa fattibbli ġala darba nimlew il-lakuni eh, ta' setturi sostantivi u ċertu kunċetti ġenerali jiġu sviluppati aħjar għandu jkun fattibli illi nikkonsolidaw ir-regoli u noħorġuhom bħala strument wieħed, strument waħdini u forsi mbagħad ikonna kodiċi veru propju tal-liġi internazzjonali privata Ewropea. Grazie tal-attenzjoni. Bardzo dziękuję pani professor Kramer za... Grazie professor Kramer għal eh, kommenti tijak interessanti ħafna. Mela, wasanna għal kellim li miz. U dana huwa Nick Boziet tal-ICFGHK minn Birmingham illi se jitkellem dwar il-benefiċċji li wista jista' jkollu jekk ikollok kodiċi ta' dritt internazzjonali privat. Għandek il-kelma, grazzi ħafna. President, l-odwa tajba l kulħadd jiena li Nick Bozjet. U naħseb jiena jieta hawnhekk għax jiena kont involut f'ħafna eh, valutazzjonijiet tal-impatt ehm, għal-Komissjoni fejħarisna lejn vari, proposti varji illi jinkludu l-drittijiet fuq il-propieta eh, mizwiċ um, u l-akki tal-konsumaturi jena se nitkellem dwar l-ispejjeż għal eh, tal-perspettiva minnajr Ewropa biex imwessa dimensjoni fejn eh, l-ispejjeż għas-soċjetà, l-individwi u għal-kumpaniji permezz tal minħabba l-assenza ta' liġi internazzjonali privata li ma taħdimx. Jina um, naf li għaw nis li jaħdmu fil-, fil f'dan il-qasam u jina għad nitkellem minn perspettiva differenti iżjed mill-li bħala ekonomista. Se niprofa inżom il-fokus tiegħi fuq B'eżempji, jiena tajtkom handout fuljet li jiena se nħares leħ. Ix-xogħol li għandna fil-Parlament Ewropew huwa li naħdmu fuq ix-xogħol li smajna fuq u jiġifieri identifikaw il-lakuna li nistarġuhom, eh, nagħtu d-dimensjoni tal-ambitu wiesa tal- tal-ispejjeż involuti fil jekk ma jkollniex l-Ewropa hemm spazju fil u irridu nħarsu li ġustifikazzjoni tal-valur miżju tal-interventi um, tal-Unjoni Ewropea. Nix għanna nħarsu lejn kem nistaw uh, nifrankaw dawn l-ispejjeż permezz tal-liġi internazzjonali privata. Uh, għamilna um, xarbis mill-studju ta' erba' xhur u bekk jiena napprezza li eh, eh, il-kommenti tagħkom dwar dan l-approċċ il-punti l-enina hawnhekk bażikament huwa l-ispejjeż li għandek il-sistemi legali differenti fl-istati membri differenti li tista' naqqasom permezz ta' liġi internazzjonali e privata smajna dwar il-liġi internazzjonali privata jiena minix sensit ma' definizzjoni tagħha hemmhekk iżda nistgħu nirristringu dan għal kwistjonijiet tal-deċiżjonijiet u l-arfin tad-deċiżjonijiet maħruġin mill-rati u anki f'rigward tal-affarijiet li nistgħu naqsu l-ispejjeż involuti. Se nagħmlu osservazzjonijiet fir-rigward tal-benefiċċji jew le tal-kodifikazzjoni. Tal tal-liġi internazzjonali privata li nistgħu nagħmlu fil-ġejjini fil tal-ispejjeż x'inhuma l-ispejjeż. Um, fuq xiex tista' tmur il-rati l-ispejjeż għal ċittadini li inkludi minorenni minħabba limitazzjonijiet fuq il-libertà tal-moviment tagħhom u r-relazzjonijiet legali l-inċertezza għad-domen u l-ksur tad drittijiet li jista' jkollok fi tal-familja. Spejjeż fir-rigward tal- tal-ispejs legali, domen, inċertezza u anki l-ġestjoni ta' kuljum tal-attivitajiet fil-gwart tal-propieta għat ċittadini tal-Europa hemm spaces jetoljien l prodotti u servizzi minħabba differenti fil-sistemi legali li jaffetwaw il-business għal konsumatur fil-transazzjonijiet transkonfinali u dan waslu għal limitazzjonijiet xkiel li waslu għal space olja il-produzzjoni eh, l-ispejjeż fil-ola fl-investimentu fil-produzzjoni fil gwarta ta' differenzi ta' sistemi legali, fit-twaqif u ristrutturar u anki fil gwarta tal-propost li waslu għal-proposta tal-insolvenza. Dawn id-differenzi jista' jwaslu għal frizzjoni li jiskoraġixxi l-moviment bejn l-istati membri u dana iwassal zida fl-ispejjeż fil-produzzjoni tal-prodotti u servizzi fl-Unjoni Ewropea minħabba l-izbilanċi bejn is-swieq tax-xogħol bejn l-istati membri. Għandna entità fl-Unjoni Ewropea fejn għandna rati baxxi fil-rigward tal-intermobilità bejn l-istati membri. L-ispejjeż qed jinħassu fil-kumpaniji u dawna huma l-ispejjeż tal-kuntratt tal, tal, tal, tal, tal, tal tal-ippjanar ta' kontrat dana jaffetwa kopja internazzjonali iżda żgur li mhux f'moħħhom meta meta jiżżewġu. Jew kumpanija li qed tippjana eh, tinvesti fi istat membru ieħor ehm, spejjeż addizzjonali tal-proċessi legali u domen domin eh, jinkludu speċjalisti in-nies li speċjalizzaw minħabba d-domin. Ehm, l-ispejjeż ehm, moħbija għad-detriment eh, permess tal-ispejjeż li eh, dawk li fitxu nies oħra f'pajjiżi oħra. U dawk li ma jinkisbux jiksbux il-ġustizzja iżda jaċċettaw settlement l-ispejjeż tal-inċertezza legali, l-ispejjeż emozjonali, speċjalment fil-qasam tal-familja. Hemm ukoll spejjeż u benefiċċji li jintilfu meta wieħed eh, jiġi muqqaf milli jagħmel transazzjoni jew jagħmel kontratt, jiffirma kontratt. Tħallas l-istess ħaġa, l-istess kondizzjonijiet, eh, tħallas iżjed fi-stat membru ieħor l-istess ħaġa fl-istat membru tiegħek. Dana huwa rifless fl-affarijiet eh, meta wieħed huwa lest iħallas iżjed anke mill-istess fornitur. Aħna ħarrisna lejn diversi prodotti ħadna in konsiderazzjoni il-vat hemm differenzi kbar fil-prezz tal-istess prodott mill-istess fornitur. Għax in-nies ma kinux konxi ta' dan. U dan żied biljuni illi affettwa l-ispejjeż illi ma jkollokx Ewropa fir-rigward tal- l-ispejjeż għal ċittadini fil-qasam tal-familja żieda fin-numru tal-kopji internazzjonali. Jina eh, fil-fatt kontenta xina eh, <laughs> wieħed minn dawn waħda minn dawn l-istatistiċi. Hemm spejjeż miżjuda emozjonali koll f'ċerti familji biex eh, issolvu biex issibu deċiżjoni fil-gwar tal-, tal ta' tesmenti fil-tilwim fil-familja u dana jista' jwassal għal xkiel fuq il-libertà tal-moviment illi fih l-ispejs ukoll interni fl-Unjoni Ewropea fil gwart tal-, tal, tal, um, l-ispejjes għal negozji dawna qed jixxeklu u laqas iridu jagħmlu negozju bejn il- bejn minn negozju għal konsumatur u hemm ukoll l-inċertezza fl-ispejjeż meta, meta taħdem fit-tilwim u għalhekk il-konsumaturi ma jridux jinnegozjaw fl-istess kwistjonijiet u minħabba l-inċertezza illi ma jkollhomx azzjoni biex jiksbu rimedju u dana għandu effetti anki fil-kwart tal-prezzi tal-istess prodotti anki mill-istess fornitur firgwad tal-qasam tal-insolvenza, per eżempju, il-negozji eh, ma jkunux iridu jistabilixu l-operazzjonijiet tagħhom għax ikunu suġġetti għal sistemi ta' insolvenza, per eżempju, u kredituri potenzjali ma jkunux iridu jagħmlu negozju ma' kumpaniji barranin għax huma qed jaraw il-klassifika tagħhom ehm, bħala debituri ehm, bħala um, kredituri fl-insolvenza u jkollhom problemi hemmhekk. Ovvjament, hemm attivitajiet ekonomiċi li mhumiex qed qegħdin fl-aħjar sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea. U dan għandu effett eh, fuq il-pajjiżi u anki fuq il issu tax-xiri pubbliku. Żgur li aħna ħallasna iżjed permezz tax-xiri pubbliku. Dina kollha għandha konsekwenza fuq il-libertà tal-moviment u dana kollu għandu effett fuq is is-sos eh, biex sosni il-suq ta' xogħol hemm għat oli f'dak iż-żmien iżda hemm hemm nuqqas taftejjin bejn il-provista u d-domanda f'ċerti oqsma u dana qed iwassal iżida fl-ispejjeż involuti. U għalhekk hemm ħafna potenzjali ħafna spejjeż li jistgħu jiżdiedu. Aħna se niffokaw fuq dawk il-loqsma li aħna fuq dawk loqsma li smajna fuqhom fil-istudju li għadna kif smajnihom, iżda nixtieq nirreferi għal sistemi tal-proprjetà miż-żwieġ essenzjalment hemm differenzi fil-sistemi legali tal-, tal, tal tal-istati membri il-problema eh, bazika hija l-inefficienza fil-sistema tal-propieta tal-żwieġ familja li kollha risorsi u ħafna proprjetà fl-istati membri differenti u s-sistema hija ħafna komplikata milli għandha tkun min tiġi affettwata il-persun il-konjugu li jibqa' ħaj jew il-partijiet il partijiet tal-divorzju. Eh, dana jwasal ħafna tensjoni u fid-domen aħna ipprovajna naraw xinja il-kobor, xinu il-kobor tal- tal ta' din il-problema għet nejnu design elf eh, miljon zwiġiet fil-Unjoni Ewropea xi 20 miljon minnhom għandhom xi element internazzjonali ħafna kopji minħabba il minħabba ċaqliq jista' jkun li laqas ikunu jafu xini s-sitwazzjoni tagħhom fil rigward ta' drittijiet tagħhom kif jista' jiġu affettwati minħabba l posta ta' residenza tagħhom. Ħafna persuni għandhom eh, proprjetà eh, barra u mill-post fej joqogħdu sfortunatament Sfortunatament hemm id-divorzi u sfortunatament hemm separazzjonijiet minħabba l-mod ta' wieħed mill-konjugi dawn huma statistiċi li tista' toqgħod fuqhom il-problema illi meta tħares lejn id-dettalji u tipprova tot l-ispejjeż għal individwi. X'inhu ma l-ispejjeż involuti meta wieħed jidħol fiż-żwieġ? Hemm eh, spejjeż potenzjali biex tiċċara d-drittijiet eh, xi kultant ikun hemm spejjeż legali fejn il- eh, firgwar tal dritt li konjugu jkollu li biħ il-proprjetà jista' jkun hemm spejjeż eh, miżjuda fejn ikun hemm id-divorzju, meta jkun hemm it-tilwim, jista' jkun hemm spejjeż miżjuda eh, fil-mewt ta' konjugu meta trid eh, tiċċara id-drittijiet fuq il-proprjetà. Speċjalment meta jkun hemm xi tilwim. Għandi skeda hawnhekk illi tistgħu tarawha fej ipprovajt nagħti dimensjoni li da kollu. Irridu nżommu f'moħħna dawk li jaħnu f'dan il-qasam fil-gwad ta' kemm il-darba jinqalaw dan il-problemi u xinu ma l-ispejjeż addizzjonali eh, fi stadji differenti u l-sitwazzjoni differenti fil-gwad tal-kopji mizzoġin żewġin li eh, kopji internazzjonali, kopji li għandhom assi barra u aħna wasanna l-stima ta' 1.1 biljun euro kull sena. Din hija sensitiva ħafna għal xi assunzjonijiet hawnhekk. Iżda aħna għadna lura hawnhekk ikonna konservattivi ħafna hawnhekk ma, daħannix pereżempju xi spejjeż emozjonali pereżempju li ġili jiġu assoċjati mill-proprjetà għalkemm m'għandhomx kiku daħannihom l-ispejs kienu jkunu ħafna uħola. U l-istudju tal-impatt mill-Kummissjoni Ewropea stajna nżommu f'moħħna l-ispejjeż u nistmaw l-ispejjeż li jista' jkollna nistgħu innaqsu jekk ikollna l-Ewropa. Fir-rigward tal-ispejjeż li għandna qudiemna. Xogħol għall-Parlament Ewropew huwa jekk nistgħux napplikaw approċċ simili għal oqsma oħra li identifikajna u anki il-lakuna il li ġew identifikati mill-kellim ta' qabli, kellima ta' qabli, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil-kellim, Sir Bozat. Utli ħafna li smajna dwar dawn il-problemi ta' kuljum tan tal-kopji fil-Parlament Ewropew aħna konxi bisħieħ dwar loqsma differenti fejn hemm ambitu fejn jista' jsir differenzjazzjoni fejn nistgħu nadottaw il-soluzzjoni komunitarja biex innaqsu l-ispejjeż. U innaqsu il-situazzjoni emozjonali, il-lat emozjonali fil-konflitt interessanti illi illi nisimaw il-kollegi tagħna mill-parlamenti nazzjonali. Aħna wasanna għal punt dal-ħodu fejn għanna opportunità biex ikonna skambju ta' opinjonijiet mal mal-persuni li tkellmu sul masib jikroġbok xta' jitkellem. Iva, grazzi ħafna Sur uh, President, jiena membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. L-luma li kienet ċaġa sew interessanti illi nsegwi dak li kelkom xi tgħidu. Imma minħabba dmirijiet oħra sfortunatament ma nistax inkun hawnhekk wara nofsinhar. Il-ex kollega tiegħi u ħabib Werner Aleksandra Tejn u kol membru tal-Komitat Juri. Jiena ma sax inkun għanek prezenti biex nipparteċipa fl-interventi ta'kom. Aħna għonek fil-Parlament edin nipruvaw nissiltu biex innaqsu l-ispejjeż kif kien qed jingħad qabel dawn l-ispejjeż hemm qegħdin u magħhom iġibu telf ta' libertà fil-relazzjonijiet fir-rabtiet fost l-Ewropej. Jiena nista' nislet konklużjoni minn dak li kienet jgħid qabel in-notar prayer. Jiena ħdimt bħala avukat imma mbagħad fl-2004 tħalt hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Għandi esperjenza negattiva f'dak li għandu x'jaqsam il-karriera tiegħi bħala avukat bħala professjonist fis sittinijiet qed nitkellmu dwar 50 senilu, ilu jiena bdejt naħdem fl-uffiċċju ta' missieri f'Belt, fil-provinċja fi Spanja. U dak iż-żmien jiena realizzajt illi maġġoranza il-maġġoranza tal l-istudji kienu edewa tal-konċiljazzjoni Qabel kienu jaħsbu, qabel kollox kienu jaħsbu għall-litigazzjoni kien hemm xi każijiet, iżda l-avukati dejjem ridu aktar każijiet fil-qorti. F'dawn il-50 sena li għaddew pala avukat, pala persuna politika, stajt nara illi din il-kwistjoni evolvit. Ovvjament, inflazzjoni tal-liġi fl-Ewropa. B'din l-evoluzzjoni il-xejra nbidlet ftit. Issa il-konċiljazzjoni li jinstaftejim hija aktar importanti u anke il-medjazzjoni qed tipprova issib saqajja. Il-notar prajer biex jira għamlinna mistoqsija huwa kien qed jgħid u qed jistaqsijek bil-medjazzjoni nistgħu xinnaqsu l-ispejjeż legali fl-Ewropa fis-settur tal-professjoni tal-avukati iddaħlet is-sistema tal-medjazzjoni eh, bħall-Amerikani, ġifiri il-, l-avukati applikaw ċertu ċifri anke skont il-minuta. Jekk ikun hemm medjazzjoni, ċifri ma jkunx daqshekk differenti, sa wasal iż-żmien illi fl-Unjoni Ewropea kif ngħidu aħna fi Spanja. It-toru jaqbdu mill-qrun tiegħu, jiġifieri nibdew naġixxu. L-sistema tkun waħda attrajenti. Ma narawx biss ir-riżultati, hemm ħtieġa hemm ħtieġa għal eh, preparazzjoni etika tal-medjaturi li stati irid ikollhom sistema fiskali li tkun tista' tagħti inċentiv biex bekk l-avukati ikunu jistaw jibdew jadottaw il-medjazzjoni sabiex isolvu il-problemi tagħhom. Umbagħad ser nisimgħu il-persuna minn Birmingham aħna fl-Ingilterra rajna illi biex wieħed ħallas avukat kien jiswa ħafna flus. McCarthy u Pryor ta' bilħaq tkellmu dwar din il-problema. Il-ġist tagħha, kif nistgħu nibdu din il-mentalità Ewropea fir rigward tal-medjazzjoni aħna rridu niżguraw illi l-avukat inġibhom fuq in-naħa tagħna sabiex inkunu nistgħu niksbu xi ħaġa fundamentali kif eh, kienet jingħad qabel mill-kellima ta' qabli Bozet u Kramer. Jekk aħna rridu Ewropa aktar faċli li tikkomunika aħjar li kollha rapporti transkonfinali aħjar mela rura rridu nippruvaw nagħmlu pass il qudiem f'dan ir-rigward u aħna tassew sodisfatti illi intom tinsabu magħna llum. Nirringrazzjawkom tħeġġiġ tagħkom għaliex dak li aħna ser nikdbu fil-minuti tal-laqa ser ikun inċentiv għal parlament e, Aħna ser nipproponu l-kriterji ta' aġilta li huma fundamentali għal professjoni ta' avukat imma huma aktar importanti għal ċittadini Grazzi. Bardzo dziękuję za nikomendax. Grazzi. Grazzi l-kollega Spanjola tana ta' tana ħafna x'nomodu għax ħattieħor li jixtieq jitkellem kommenti, mistoqsijiet minn għandkom bħala tweġiba għal dak li smajna sissa. Ma ħadd li jixtieq eh, jisaqsi xi ħaġa. Mela, nistgħu ngħaddu għal eh, assezzjoni li jmiss għandi ngħidilkom kollegi il tal-Parlament Ewropew fih dokumenti kollha minn eh, medda sħiħa ta' dokumenti minn dan il-workshop. Fi sezzjoni li eh, miss f'dan il-workshop aħna se nisimgħu dwar il-regolament, il-kwestjoniet li jaqgħu taħt il-regolament tal-Rome 2 u dwar id-direttivi li għandha ma' mal-assigurazzjoni fuq il-vetturi U l-ewwel se nisimgħu minn eh, mill-professur Stauda mill bidefeld mill-Università ta' Bidefeld, Għandek il-kelma. Signori, accidenti eh, tal-karozzi tal karozzi bil eh, dimensjoni internazjonali hija fenomenu enormi fis-suq internu xanijiet għandu jiġi Eh, miksub biex ikonna ċertezza legali u bilanċ proporzjonali bejn l-interessi involuti fl-Europa, fl-Unjoni Ewropea fil-liġit tagħna. Jiena nara li dan lan inkiseb biss parzjalment ħanatikom eżempju sempliċi, per eżempju. Jekk xi ħadd qed jivvjaġġa minn Ġermanja sal-Belġu għal għaniet personali jew professjonali u jiġi involut f'aċċident. Flima pajis jista jifittex jew jieħu azzjoni u dim il-rati. Jagħmel azzjoni u dim il-rati. Forsi il sawwi Belġan jista jiġi nfittex iżda fil-prassi huwa diffiċli illi tagħmelek għax Eh, eh, eh, il-problema ekonomika għawnek hija il-problema ta' responsabilta fl-assigurazzjoni. Jena se nifoka fuq dan il-punt fil-prezentazzjoni tiegħi. Żgur li tafu illi danni għal min u midrub jista huwa eh, illi xaħat li jiġi midru fil-Ġermanja dana jista jagħmel azzjoni fil-Belġu kontra is-sewwieq Belġan. Eh, dana huwa taħt il-Brussell, ir-regolament ta' Brussell u anki taħt il- Roma, wieħed il-vittma tista' tippreżenta klejm talba kontra l-assiguratur fil-pajis fejn għandu l-kumpanija tiegħu. Għanna regoli um, pro professjonali anki taħt il-regoli tal-Lugano. X'inhi situazzjoni taħt il-liġi internazzjonali privata jekk it-talba il-pretenzjoni mill-vittma tiġi eh, reġistrata fil-Ġermanja taqa taħt Roma 2. Iżda dan mhuwiex il-każ kullimkien fl-Istati Membri f'xi stati membri meta nitkellmu dwar aċċident fil-traffika kien hemm min invoka il-konvenzjoni tal-ajja fil-gwad ta' regoli ta' traffiku. U jista' jużaw ukoll il-liġi internazzjonali privata hemmhekk għandna eh, għandna għandna eh, tri bitlet eh, karreġġati hawnhekk U bħalissa qed niffaċċaw is-sitwazzjoni fejn għandna tliet sorsi ta' leġislazzjoni taħt il-liġi internazzjonali privata li tista' tiġi applikata li iwaslu għal riżultati differenti. Ġifieri hemm ħafna forum shopping li qed isir bħalissa nisjara in jaraw x'jaqblilhom. Xa, mhux biss jagħmlu azzjoni f'darhom, f'pajjiżhom, iżda anki fil-pajjiż fejn eh, l-assiguratur għandu s-seda tal-operat tiegħu. U dan fisser l-applikazzjoni tal-Roma 2 tal-konvenzjoni tal-aja u jew anki l liġi ehm, internazzjonali privata fid-Danimarka u dana ikollu impatt fuq il-liġi li għanda tiġi applikata għalek eh, l-uniformità legali miex ħaġa li nkisbet fil rigward tal-liġi internazzjonali privata. Dina x'implikazzjonijiet għandha settur um, eh, legali se nagħtikom eżempju minn Ġermanja jekk il-vittma tagħmel azzjoni kontra l-assiguratur Belġan sfortunatament dak li rajna huwa segwenti il-qorti Ġermaniża ikolla ismiħ ta' dan taħt il-liġi internazjonali, iżda taħt il-Roma tnejn trid tapplika u timplementa liġi barranija. Dan għax ifisser fil-rigward ta' tilwim legali bħal dan. Liġi barranija u l-applikazzjoni tagħha hija ħaġa li tiġi applikata fil-Ġermanja iżda mhux mod uniformi. Hemm differenzi bejn l-istati membri għax hemm differenzi fil-kultura ta legali tagħhom fil-gwad tal kazit legali li jitresqu. Dan jiddependi mill-liema eh, eh, f'kull eh, stat membru. Ikollok proċessi fejn il-liġi internazzjonali fejn fejn hija involuta ehm, għandek riskju ikbar għax hemm spejjeż involuti u fil-każ tal-rati Ġermaniżi meta tapplika l-liġi barranija din il-qorti tista' tista' tgħaddi issa tattaħħa lill parti oħra, lill qorti oħra jista jkun il-kas li eh, fl aħħar mill aħħar ma jkunx hemm żball fid-deċiżjoni, iżda jista jkun hemm riskju ola li żball isir. Wieħed irid jieħu konsiderazzjoni wkoll il- il-prevedibilità memx l-istess livell ta' prevedibilità għall-avukati fil-Germania u lanqas għal partijiet involuti għax li tafu illi frigwad tal-Orti Ġermaniża fil tal-Roma 2 fil-premessa 33 l-applikazzjoni tal-liġi barranija hija għanda tiġi modifikata, għanda tkun skont il-kas u għandek l-ordni pubbliku, dik ir rizerva tal-ordni pubbliku. Dan għafisser illi fl-aħħar mill-aħħar riżultat tal qorti orti ta' deċiżjoni, deċiżjoni tal-orti il-deċiżjoni mhix prevedibbli. Dan jfisser illi dak li jiġri huwa illi il-vitma il vittma il vitma tista tfittex l-assiguratur barrani f'pajjiżu iżda ġili l-liġi barranija tiġi applikata. Dan jfisser iżjed spejjeż u iżjed domen. U jista tista ma tkunx prevedibbli fir-rigward tad-deċiżjoni li tinħareġ mill orti mela x'soluzzjonijiet għandna jiena qed nipproponi ħaġa waħda fil-karta tiegħi illi għanna jkona Brussel wieħed għax dana jaqbel jaqbel bla xkil għax dan ifisser illi l-vittma eh, trid tagħmel claim kontra talba kontra l-assiguratur barrani U dana jaqbel ukoll ma' leġislazzjoni tax xogħol u anke tal-konsumaturi għax il-konsumatur hemmhekk għandu opportunità jagħmel azzjoni fil-qorti anki jekk imur kontra xi ħadd li għandu iżjed satat, iżjed qawwi. Jekk qorti ikolla dritt li tisma kawża ta' liġi internazzjonali fil-gwar tal-bit kontra xi assiguratur barrani jista' jkollu jista' jkollok il-lex forum illi japplika Illa liġi dana jaqbel mal-leġislazzjoni um, Ewropew għax talba diretta kontra istituzzjoni legali li tista' tiġi intraċċata lura lej direttiva Ewropea. U għalhekk um, rati lokali jista' jagħmlu uh, talbiet kontra assiguratur barranija barrani taħt il-konvenzjoni tal-ajja hemm regoli speċjali li applikaw għal tal-bid diretti. Fl-aħħar mill-aħħar inkunu qed nitlu indaħlu fis-seħ dak li għandna diġà fil-liġi. X'se jkunu l-implikazzjonijiet jekk għandek liġi eh, orti domestika li qed tagħmel talba għal vittma fejn tista' tapplika l-liġi domestika tagħha F'dan il-kas, menx għalfej li kollok dawn l-esperti, se jkun iżjed bl izjet iżjed malajr, u jkunem inqas zbalji, e, iżjed possibilità li tagħmel zbalji. Hawnhekk li naraw huwa li ċertezza legali u uniformità tal-liġi jinkisbu għax il-vitmi f'pajjiż vitma f'pajjiż ibat mill-konsekwenzi ta' dakollu wara kollox u l-prinċipju ta' restituzzjoni jiġi garantit għax id-danni kollha involuti jittieħdu in konsiderazzjoni bisħieħ dina tista' tkun ta' soluzzjoni, forsi mhix attrajenti fil rigward tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni se għom iżjed bispejjes. Iżej, ked nitkellmu dwar aċċident ta' traffiku li jiġri barra jitħares lejn il-pajjiż tal-vittma kawza fil-rati jemmek mux se tiġi zjetoli fl-ispejs involuti. Ma nix bekk nassumu illi l-ispejs ikunu iżjed għax huwa il-post fejju joqgħod il-vittma. Hawnhekk qed nitkellmu dwar tip ta' arranġamenti ta' riassigurazzjoni li jiġu applikati u għamennu il-nistaw nikalkulawom dawn għax trid ħares li fatti u ssib soluzzjoni li tkun eh, viabli ekonomikament. X'ridu nagħmlu politikament allura? Irridu niskuraw li l-istati membri irridu jsegwu kollha Roma tnejn. U il-pajjiżi kollha li japplikaw il-modell tal-ajja eh, irridu ngħidulhom illi eh, irridu waqfu mill-li jagħmlu jieqfu mal-li jagħmlu hekk Iżda biss fil-gwar ta' tal-bit sodi rridu ikonna regolament jekk il-vitma tagħmel azzjoni fil-rati f'pajjiżu it-talba se tinħadem skont il-prinċipju tal-lex forum. Emmek ikollok um, regoli partikolari li taffetwa situazzjoniet partikolari. Per eżempju, jekk il-vitma tajx. Jajx pajis. Dan jfisser li l-leġislaturi Ewropej jkunu jisaw jaħdmu fuq il din il-problema għax fl-aħħar mill-aħħar se naħdmu fuq uh, claims diretti dana iwasal un uniformità u ċertezza legali u jkonna riżultati proporzjonali għal vitmi kollha involuti għax dana jieħu sepp l-interessi tal-kumpaniji tal-assiguraturi kif ukoll tal-vitmi. Grazzi. Dziękuję panie professorze. Grazzi ħafna l professur Staudinger il-kellim li mis ser tkun is-Sinjura Jenny Papetas mill-Università ta' Birmingham. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq nirringrazzja lill-Komitat Ġuri tal-istidinni biex nkun għawek magħhom illum. Diskors tiegħi huwa dwar suġġett simili li tkellem fuq il-professur Staudinger minħabba il hawnhekk qed nitkellmu dwar l-inċidenti ta' traffiku transkonfinali u il-tilwim li jinħoloq minn dawn l-inċidenti. Però jiena ser nitkellem b'mod partikolari dwar ir-relazzjoni bej eh, il-regolament Ruma 2, il-konvenzjoni tal għaw direttiva dwar l-assikurazzjoni tal-vetturi. Fl-10 minuti li għandi allokata li, ovvjament ma nistax nkellimkom b'mod eżawstiv dwar da kollu li għandi xnejdilkom u dwar kif japplika napplikaw dawn it-tlet reġimi. Ehm, però ser niprofa nurikom ir-relazzjoni bejn dawn it-tlieta u nagħti xi eżempji tal-inċertezza u l kumplessità illi joħorġu mir-regoli infushom u anka minħabba l-interazzjoni bejn dawn it-tlet reġimi. Ser nibda billi nitkellem eh, dwar situazzjoni attwali. Eh, Stramp, però, Is-sur Strouting, il-professur Strautinger u jiena wasalna l-istess konklużjonijiet, però permezz ta' żewġ mezzi kemm xejn differenti. L-inċidenti ta' traffiku huma eh, ta' tip mhux kuntratwali u spiss eh, jippreżentaw set ta' fatti iżda f'sitwazzjonijiet transkonfinali eh, ser ikun eh, ser ikun diffiċli ħafna li wieħed tifhem x'in il-liġi applikabbli. Per eżempju, immaġinaw kieku mara Franċiża tgħix li tgħix fi Franza eh, f'Pariġi tipprova tmur eh, fil-Ġermanja, f'belt fil-Ġermanja viċin ħafna tal-Lussemburgu u qabel ma tagħmel dan u hija tagħmel dan permezz ta' taxi li toħodha l-Lussemburgu. Eh, però din it-taxi tkun imqabda mill mill min ħaddima. Fil-waqt li eh, tkun qed tivvjaġġa fil-Ġermanja min jitsuq it-taxi jirnexxilu jaħbat f'siġra u din il-persuna tweġġa serjament. Din tressa l-kumpanija tal-assikurazzjoni tal-sewiq tal taxi eh, fi Franza. Però huwa jkun inxurjat ma' kumpanija tal-Lussemburgu. Il-kwistjoni i li ma liġi għandha tapplika. Punt eh, tajjeb tkun il-ruma tnejn u artiklu eh, ta' ruma tnejn jgħid li dan japplika għal Eh, għal liġi mhux kontratwali illi għandha tapplika f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea għal kem hemm ċerta similarità Pero eh, ejja eh, nassumu illi ħartaqa taħt Ruma 2 għal kemm xi diskrepanzi. Issa irridu nikkonsidraw artiklu 28 ta' Ruma 2. Franza hija firmatarja tal-Konvenzjoni tal-Aja Pero l-artiklu 28 jgħid illi l-applikazzjoni tal-konvenzjoni ma trix tkun eh, ma trix tkun imxekla minn din il-konvenzjoni. F'artiklu wieħed però eh, tal-konvenzjoni tgħid eh, illi għandha jkun hemm riferiment għal ehm, għal każijiet li mhumiex kontrattwali. Il-mistoqsija hija jekk id-definizzjoni ta' mhux kontrattwali hijiex applikabbli fl-Unjoni Ewropea u tistax taqa taħt ruma tnejn. Jekk il-qorti franċiża kellha tqis eh, dan il-każ eh, kontratwali u mhux mhux kontratwali, allura konvenzjoni tal għajma ma tapplikax. Iżda jekk id-definizzjoni hija b'konformità ma' Ruma 2 allura il-konvenzjoni tal-aja ser japplika hemm ċerta hemm inċertezza hawnhekk. Issa nagħmlu eh, nagħmlu assunzjoni oħra illi l-artiklu wieħed ta' non-convention tal-konvenzjoni tal-aja jiġi applika u allura il-konvenzjoni tal-aja tiġi applikata. Għawek taħt artiklu 4 tal-konvenzjoni il-liġi applikabli għal liġi tal-Lussemburgu u dan minħabba illi hija l-post reġistrazzjoni tal-vettura illi hija applikabli f'każijiet fejn l-inċidenti f'inċidenti ehm, f'inċident tal passiġġer il passiġġer ma jkunx jgħix eh, f'dak il-pajjiż. Huwa fatt illi din l-applikabilità tal-liġi tapplika mal-liġi ta' min qed jipprova jiddefendi ruħu u mal-liġi ta' ta' min joffri l-assikurazzjoni. Jekk eh, il-liġi tal-Ġermanja però toffri aktar kumpens mill-liġi tal-Lussemburgu hemm inċentiva eh, sabiex ikun hemm forum shopping U ehm, f'dan huwa l-punt li tkellem dwaru il-professur eh, Staudinger għabli. Però jekk ngħidu illi l-orti franċiża t teċedi li liġi applikabbli hija dik tal-Lussemburgu kif ser tiġi applikata mill kumpanija tal-assikurazzjoni fil-Lussemburgu. U hekk interessanti huwa artiklu 14 ta' direttiva dwar l-assikurazzjoni tal-vetturi illi tgħid illi Eh, għandha tapplika il-liġi jew ta' fejn hemm l-assikurazzjoni jew ta' fejn l-eċċident li ma minnhom toffri l-aktar kumpens. Però huwa ċar illi din ser tapplika mingħajr ma ta' tikas ta' Ruma tnejn u minkejja Ruma tnejn u minkejja l-Konvenzjoni tal-Ajam. Barra minn hekk din tipprovdi għal dispożizzjoni ta' l-għażla tal-liġi sabiex eh, biex li li tiġi applikata skont artiklu 27. Fil-fatt dwar il-konvenzjoni wieħed ma jistax immaġina illi il-Motor Insurance Directive tista' tkun mxekla mill-konvenzjoni. U barra minn hekk din ma tistax isseħħ minħabba li tiġri biss f'nofs istati membri, eh, hija forzabbli biss f'nofs istati membri tal-Unjoni Ewropea. Brispett lejn artiklu 14 għawek mawx dan jamela ċara illi hija kwistjoni ta' kull stat membru. Li din hija fidejn kull stat membru il-dispożizzjoni titlob illi l-assikurazzjoni tiġi koperta jew minn eh, liġi ta' fejn seħla ċident jew minn liġi eh, tal-kumpanija tal-assikurazzjoni. Ta Fil-Kastana, per eżempju, jekk il-liġi tal-Ġermanja hija applikabli iktar minn li dik tal-Lussemburgu u il-liġi tal-Ġermanja ta', ta, ta kumpens minn dik tal-Lussemburgu, il-kumpanija tal-assikurazzjoni xorta għanda tati eh, il-kumpens massimu stipulat taħt il-liġi tal-Ġermanja. Iżda, id-direttiva dwar l-assikurazzjoni tal-muturi eh, Eh, eh, tgħid li dispozizjoni eh, din il dispożizzjoni partikolari tista' tfisser illi l-vittma trid tkun koperta minn iktar kompens u dan jista' jkun evalwat b'konformità ma' din il-liġi mm, liġi applikabli minn konvenzjoni tal-aja. Dan jista' jfisser illi il-liġi tal-Lussemburgu tapplika għal kussjonijiet ta' eh, responsabilità mentri il-liġi tal-Ġermanja tapplika għal kumpens għal darboħra għaw xin għasta ċertezza u għaw xin ċertezzi. Meta wieħed jiddeċidi li ma liġi eh, jiprofa jiddeċidi li ma liġi għandha tapplika eh, ikonna situazzjoni daqsxejn stramba għax minn parti tapplika il-konvenzjoni tal-aja illi eh, tiffavorixxi il-defendant eh, iżda il-liġi tista' tiġi applikabli wkoll mill eh, mill kont fejn edha il-reġistrata l-assikurazzjoni. Il, il-regolament jipprova jisib eh, bilanċ bejn il-drittijiet ta' żewġ partijiet. Għalhekk il-wieħed eh, irid jagħti importanza lill-aspett eh, l-aspett prattiku kif ukoll l-aspett um, attwali. Jina l biss xi ftit punti, però naħseb li intu ngħidtu kemm hemm inċertezzi f'dan il-qasam. Il-wieħed uh, Eh, huwa importanti illi wieħed ehm, ma ma ma fl-opinjoni tiegħi laqwa mod kif eh, nimxu l qudiem hija illi nkomplu niblu fuq id-direttiva dwar l-assikurazzjoni tal-vetturi u eh, il tapplika il-liġi ta' fejn il-min kien safa vittma ta' dan l-inċident ġeneralment jgħix Eh, kif qed eh, fil-bidu ta' diskors tiegħi il-riżultati l wasal tal-jom jiena huma simili ta' dawk tal-Professur Staudinger u rrid nixtieq ngħid illi hekk xenarju li preżentajtilkom fil-bidu jinstamalkom daqsxejn eh, daqsxejn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 Eh, Is-Sinjura eh, Papetas kienet l-aħħar kellima tagħna fl-ewwel sessjoni tal-grupp ta' ħidma tagħna. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll tal-li naqattu magħna fil-Parlament Ewropew u tal-li eh, samtu magħna dawn il-prezentazzjoni tant interessanti. Issa hemm xi mistoqsijiet, hemm xi kummenti għaw xaħat li jistaqsi xi ħaġa? Jina fil-fat nishti um, naqbel kompletament mal-proposti illi saru eh, minn kellima qabli pala eh, professur fil-Università ta' Heidenberg jina eh, il-tqajt ħafna kazi eh, ta' Eh, incidenti transkonfinali, incidenti ta' triq, trans, ta' traffiku transkonfinali. U kull meta nistaqsu li nafusna li ma liġi għanda tiġi applikata ta' Franza, tal-Greċja, tal-Belġu, dejja mi d-diffikulta ta' appuntu li ma liġi għanda tiġi applikata. Dinja xaħġa li toħdilna ħafna ħin u hija ta' sforz kbira lina, Għalix, fl-opinjoni tagħna jekk aħna nużaw il- um, ħaddima tagħna barranin iddum bejn 6 u 9 xhur. Għalhekk irridu nkunu eh, nafaċċaw ir-realtà u ngħidu li anka jekk wieħed jipprova jifhem li ma liġi għandha tiġi applikata, kol jieħu ħafna żmien. Nixtieq nofri l-appoġġ tiegħi lil dak li ntqal mill-kellima għal dak li tqal mill-kellima ta' qabli għaliex ġeneralment fil-Ġermanja, spiss fil-Ġermanja jkollna nipproduċu dawn it-tip ta' rapporti u dejjem taħlilna ħafna enerġija u um, sforz. Ġeneralment ikonna 30-40 kas ta' dan it-tip fil-Ġermanja biss. Però din hija sitwazzjoni illi eh, hija uh, preżenti f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Il-problemi kollha jistgħu anzi, ma jistawx eh, il-problemi kollha jiġu solvuti permezz ta' talbiet diretti għaliex eh, wieħed eh, hemm liġi differenti, per eżempju, fuq limi l limitu tal-veloċità massimu li għandi ġi applikat fl-Olanda fost l-oħrajn. Więcej jest takich luk, niedomówień, niedop... Grazzi lil professur Hess għal kommenti tiegħu hemm ħafna lakuni u hemm nuqqas ta' ċertezza huwa fl-aħħar mill-aħħar ċittadini tagħna li batu għalhekk hemm bżonn illi nissimplifikaw il-liġi għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna professur. Għaw xi ħadd ieħor illi jixtieq jagħmel il-kontribut tiegħu? E, czy może e, Komisja Europejska chciałaby? Il-Kummissjoni e, Ewropea tixtieq tgħid xi ħaġa? Iva jiena naqbel kompletament magħkom dwar il-konvenzjoni din is-sena u dwar situazzjoni din is-sena u s-sena d-dieħla nixtiequ li jkun hemm eh, eżami bir-raqqa ta' dawk il-kwistjonijiet li ġew imqajma u ġew diskussi hawnhekk u ovvjament ma nistax ngħidilkom x'ser ikunu r-riżultati ta' dan l-eżami, però bla dubju ser ikun hemm dibattitu illi ser servi ta' bażi għal kwalsiasi deċiżjoni li ser titieħed wara dinija situazzjoni li għanna palissa. Parto ġinkuje, pani Mishu. Ġinkuje. Grazzi ħafna, Sur Mishu. Grazzi ħafna tal-parteċipazzjoni ta'kom dal-ħodu. Jekk mawx aktar tal-bit eh, għal-kelma, mela ejja u il- uh, proċedimenti għawek u ser nerġaw inkomplu fit-tlieta ta' wara nofsinar eh, permezz tal-Sur Kurt Lehner din tkun il-bidu ta' tini sessjoni. Unbat ftit wara il-ħamsa nibdew it-tilet sessjoni. Pero grazzi l-kalima kolla tal-ewel sessjoni. Likla tajba. A lot of work.